Good morning, everyone. L-ħodwa l-kulħat, merħba bikom fih dan il-laqa tal-imko. Mela. L-ewel nishtiqu nadottaw l-agenda. L-agenda kif proposta tajba l-kulħat taħt ħamsa biss id-daħanna vot tal-abbosta opinjoni fil-ġlieda kontra kriminalità fuq l-internet u punt numru 12 uh, kontra li tabeħ ta' prodotti online u ta' distanzi oħra ġi posposta l-22 ta' ġunju allura għan nafsenar wara nafsenar il-laqa hija kanċellata. M'hemmx kummenti tajjeb. Nixtieq infakkar kulħadd li din laqa hija web streamed u nagħti merba lil dawk li tisegwuna. Nixtieq infakkar ukoll ir-rapport dwar il-Komissjoni ta' Tallinn f'April edha wkoll bl-Ingliż u fuq il-lingwi ħajkunu l-esti Issa na napprovaw ukoll minuti tal-laqa ta' 2 u ta' Mejju nista' napprovawhom iva tajjeb. Mela issa nixtiequ ukoll ngħidilkom il-bieraħ aħna kellna konferenza tajba ħafna tal-presidenti fir-tira apposta kif ukoll mal-President Tajani fl-aħħar konna inħassu lejn kif intejbu u nagħmlu iktar effettiv u nissimplifikaw il-konflitti differenti u xogħol doppju relazzjonijiet ma' kumitati differenti, speċjalment għalina għal għas-suq uniku digitali li daqshekk importanti nħanatmu flimkien mal ma' koordinaturi fuq idejat u suġġerimenti dwar kif namlu l-aħjar użu tal-proċess leġislativ. Kenna u koll skambju importanti mal-Komissarju Banjem minħabba l-ftuħ ta' negozjati fuq il-Brexit waqt il-laqa ta' ġunju wara il-jum tal-elezzjoni tal-lum fir-Renju Unit dak ħalla ħafna frott għax huwa impenjat bi sħiħa l trasparenza sħiħa involviment mal-Parlament Ewropew fil-każ Brexit. Għan poġġi fuq l-aġenda tal-laqa li mistal koordinaturi. Issa naddu għal axxol li għanna l-lum u l-ewwel punt fuq l-aġenda huwa li ECC, il-kodiċi tal-Komunità Elettronika Ewropea huwa rikas dan u issa din ikkonsidraw l-emendi. Għandek, eh, onorevol kollegi, għandek il-kelma, grazzi ħafna, nista' nitkellem fil-qossor, għaxan son nisbiċċaw fil-ħin minħabba l-voti, grazzi l-kollegi kollha għas 781 emendi li rċevejt il-gruppi tekniċi kollha din jaħdmu biex naslu l-ftajim u hemm ħafna emendi ta' kompromess. Jiena għandi diġà l-ewwel proposta tiegħi li għalissa dom taħt diskussjoni u nagħmel oħrajn addizzjonali biex naslu l-ftajim għal ċerti punti jirrikjedi rrida tajba minn ħata gruppi kollha. Nispera li dan huwa mifhum minn kulħadd, dan ħajġi meħtieġ ukoll biex nassikuraw votazzjoni disciplinata za ġimatejn oħra mill-lum. Jumux ħanqot nidħol fid-dettalji għal darbohra għax diġa semmejt dawn kemm il-darba u l-opinjoni tiegħi huma magħrufa minn kulħadd mill-emendi ħareġ li għal-kol naqblu li għana nassiguraw li komunikazzjoni elettronika tkun aċċessibbli għal kulħadd b'mod indaqs sankal għaċ-ċittadini b'diżabilità. Allura, ħafna membri ppreżentaw l-istess men emendi u dan ħareġ fil-proposti tiegħi ta' kompromess. Xogħol fotuta dal-kumitat ninnota li ġara darba il-prinċipju l-iktar importanti ġi stabilit, per eżempju, fe definizjoni memx għalfin għoddu nil-namlu repetizjoni għal-kemm il-darba. Għal-pija tal-emendi kont sorpriza nara dak li jista jider tider bħala difiża ta' industri tradizjonali u it tħaddin ta' trasformazzjoni elettronika ta' soċjetà tagħna mbagħad tal emendi ta mis servizzju universali għall-utenti jiena naċċetta l-elementi kollha waqt li nżomm bilanċ tal obbuzz tal-opinjoni li għandna. F'dan il-waqt jiena nista' nispiċċa billi nwiegħed li nkompli naħdem bħala broker onest u nadottaw opinjoni li tkun neutrali u ġusta kemm jista' jkun għal imsieba kollha interessati. Lan ta' kull regolament huwa li nippruvaw eh, nindirizzaw xi falliment li jkun hemm fis-suq <clears throat> u nżommu bilanċ bejn konsumatur u negozju. Nkomplu nemnu illi l-kompetizzjoni taħdem sewwa u l-konsumaturi eh, jivvutaw eh, Eh, b'mod illi ikun ġej eh, ikun ġej kif suppost. B'xorti tajba nara li l-opinjoni tal-maġġoranza naqbel magħha u nħares l qudiem biex niddiskutu flimkien xinu huma l-prijoritajiet ta' shadows. Grazzi ħafna. Grazzi Dita, issa u xi ħadd jitkellem fi sami soċjalisti. Krista Xademosa. Iva, fissam il-pepe inti, unbat, għandek il-kelma. Jina l-xedow għal-pepe, mela, l-onervu sister Rojġe. Ma nafx tip ta' proċedura da tiġri ma nista' nitkellem iva, rret, mela. jisna għedin fil-ċina bil-proċess bil-skambju ta' opinjonijiet għall-emendi tal-PP u gruppi oħra dan huwa proċess insomma kif qed inti għan nivvuta fit-22 ta' ġunju kif kifettu u l ġimgħa d-duħra, l-ġimma d-dila għankunu nistow niprezentaw kompromissi kifet niprezentaw issa. Għanna rieda li nżommu il-veloċità meħtieġa u l-kwalità tar-riżultati tagħna fuq il-livell kif suppost. Tlet rimarki minn ħatijaj. qed intom inti aċċettajt ħafna mill-elementi fil-kompromissi tiegħek, speċjalment għal persuni b'diżabilità biex nagħmlu l-affarijiet jaħdmu aħjar. Imma in ġenerali kolli ngħid il-kwistjoni il-mistoqsija jekk inżommux fil-responsabilità tagħna fir dan nimko. Imma f'dan il-każ qed naħsbu fuq il-kapaċità tal-imsieba kollha interessati li jikkompetu u li jkollna riżultati tajbin fl-Ewropa rridu nħarġu definizzjonijiet l-opinjoni tiegħi għana leġislazzjoni orizzontali għal konsumaturi u n-netwerk ta' sigurtà ta' informazzjoni fil-fatt huwa biżejjed u fl-opinjoni tiegħi li minn makna l makna l-internet ta' affarijiet memxa fej indaħluh f'din regolament għandna bżonn il-regolamenti aħjar fl-Ewropa. jekk tik tagħmel paragun bej it-telekom stana u ma' postijiet oħra, hija wieħed minn tminja meta l-Istati Uniti u ma rridux noqogħdu nħarsu lejn l-Asja u postijiet oħra. U qed insaqsi ir-rapporter biex ikunu f'kuntatt dirett. Għax mhux tajjeb illi nkunu tajbin biss fil kissettur tagħna ma il-pakket kollu dinja remarka politika u t-tieni fuq il- eh, fuq l-obbligu ta' servizzi universali maħnix favur il-indaħlu l-mobile għawnek hemm affarijiet oħra biex nissalvagwardjaw l-interessi ta' kulħadd u tliet rimarka hija is-sejħiet ġewwa l-Unjoni Ewropea. Jien naħseb għandna bżonn iżet informazzjoni qabel ma niddeċiedu biex naqtaw it-tariffi hawnhekk. Għalhekk jiena inħares fid-dettall tal-kompromess. Naraw il-ġimgħa d-dieħla jekk nistgħux ma mal-iskeda tagħna. Grazzi ħafna Lambert li huwa xedu għal PPE u issa issa fissam l-essenti iva grazzi imma li mitzi hija ix pero mhix ma tistax tkun hawn illum, allura jkolli naqra n-noti tagħha. U meta studjat li ħafna l-emendi kollha li jem, intu rat li xhut huma tajbin ħafna, imma hemm ċerti problemi fuq xi emendi oħra. Xi punti li huma politikament diffiċli għalija biex tappoġġja, huwa li nżommu il-budget manditarju għal USO il-phasing out fi żmien disa' snin ta' ċerti mobile phones u miex ma tistax taċċetta l-armonizzazzjoni ta' liġijiet ta' konsumatur hemm 187 emenda li li jissaxħu il li jissaxħu il-pożizzjoni tal ta' dan ir regolament u meta jiġu għal konvejnz ta' sinjal u tappoġġjaħ għalija huwa importanti li tassigura li l-lista ta' nies ħamsa ma tfixkilx ma t prinċipju ta' neutralità huwa importanti għalija wkoll iżomm livell minimu ta' armonizzazzjoni u li ndaħlu salvagwardja addizzjonali ta' konsumaturi, speċjalment fl-artiklu 95, 96, 97, 98 u 99 tappoġġa it-testa l komissjon fuq il-bundles imma importanti għalija wkoll sigura li l-konsumaturi ma jissakrux fiħdan xi kontratt. I, i tappoġġa wkoll il-wieħed wieħed u l-wieħed wieħed sitta li tesplora l-possibilità ta' reverse ta' rivers ta' sistema wieħed wieħed tnej f'każ ta' diżastru naturali u attentat terroristiku trid tassigura għal possibilità li stati membri li jużaw da' servizzi biex eh, jgħatu għafiz li ċittadini tagħhom. U fl-aħħar ma mux l-inqas l-obligi fl-artiklu 106 għandhom bżonn għal carry on obligations għall-aċċess li jinkludu dawk ta' disabilità, pluralizmu multimedja u diversità kulturali. Dawn huma n-noti tagħha u tħares il-qudiem biex tkompli negozja magħkom. Grazzi ħafna u issa l-ICR il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna ċer Ivet nitkellem, et nitkellem fissem il-kellima u jekk tirbaħ l-elezzjoni, ovvjament niħu l-fajli jenna tijajt il-kellim. Ma tafx jista jiġri. Mela, li zbaħ xewqat li l-Viki. Mela. Punti importanti minna għatana Aħna konġi li għanna ma diskutanix f'ħafna dettal l-aktar partijiet importanti f'dan fajn obbliku ta' servizzi, id-drittijiet tal-utent, fost oħrajn. Allura aħna daqsxejn ħazbin fuq il-skadenza, miftuħin għall possibilità illi ndew ftit il-voti biex konna diskussjoni kif suppost fuq dal-fajl. Issa, fuq il-punti prinċipali tagħna, l-ewwel aċċessibilità. Ir-rapporter mhix jaf it-tajba hawnhekk, imma rridu nkunu żguri li dak qiegħed li jiġi miftijem fil-kodiċi jagħmel possibbli għal iktar aċċessibilità dan hu l-punt prinċipali. Anka fi dan il-livek aħna konna eh, attivi naħseb li rridu nkunu żguri li konna konsistenza fuq l-aċċessibilità anka dritt tal-privatezza. biex ma nħolqux diffikultajt għan isledin jatlu f'da settur. Issa fuq il-Universal Services Obligation, USO, aħna nħossu l-autorit regolatori għandhom jingħataw diskrezzjoni biex jar ikollhom aċċess għal funzjonalità tal-internet, nissuktaw li naqblu li konna eh, definizjoni minima tal-USO u dan għandu jisir skont il kondizjoniet nazzjonali billi jkollna linja gwida berek mal-Europa kollha. Għana nħossu li jemżorni li jisir iżeċċol hawnhekk biex insibu kompromess bilanċjat fuq il- fuq affarijiet ta' mobile naqblu li jkun li stati membri jkunu jistaw jestendu s-servizzi f'dak li għandu xaqsam li USO għal konnettività f'postijiet tal-kampanja. L-aħħar punt, armonizzazzjoni eh, sħiħajja kruċali għalina. Irridu naraw livelloli ta' armonizzazzjoni minima, mhux armonizzazzjoni sħiħa. Biex natikom eh, eżempju fil-artiklu 95 ir-Renju Unit għandha regoli speċifiċi f'dak li għandu xasemma bejħ ta' telecoms ta' fuq l-art. Allora dan ikun jamila diffiċli biex immorru lura għant il-konsekwenzi tagħna u ngħidulhom ismet innaqsulkom id-drittijiet. Allura rridu nkun żguri li daw id-drittijiet ikunu eh, komuni ma' kulħadd fl-istess kien irridu noqogħdu attenti dwar kif nirregolaw l-OTTs xi wħud mill-dispożizzjonijiet tal-utenti mhumiex rilevanti. Allura rridu noqogħdu attenti dwar dan tkellimt fizzajiet, żejjed il-kelim nħallis l-qoddim biex eh, biex naħtem magħkom. Grazzi ħafna Daniel u wissa l-grupp tal-ħodor nagħti il-kelma lil Honorable Reda. Thank you very much, Madam Chair. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi koll l rapporter għaxxol, l li sar Peress li għanna zewġ minuti minn s-sar fot, għanżomma fil-qasir, mela diskussjonijiet fil-qa tekniċi u bejn il shadows biex federazzjoni tajba, fil-fatta mandiġ tħassib partikolari bl-approċ ta' rapporter l-unika tħassib tagħna huwa li rridu niżguraw illi niproċedu illa li għaxa sissa ndirizzajna bis 5 artikli u għallura rridu naraw naqra li fl-axħar naslu għal pożizzjoni fejn naraw eh, li kuna kompetenza minn tal-kumitat tagħna. If there is no other shadows. Grazzi eh, dak kollox eh, minna ħata shadows ma lissa niftaħ il-kelma li l-kollegi ma nafx kemm xmin jixtieq jieħu l-kelma. Le ma jidirx l-kas allura il-kelma l-ura li l-ek dilta biex talaq dan id-dibattitu. Grazzi ħafna li kulħadd għal-kommenti ta'kom biex nġbor fl-imkien anki kif għal sur Lambert il-veloċità l-ħeffa hija importanti anki jien id dan anki mill-ewwel laqat tekniċi nittamaw li nkunu nistaw nżommu il ritmu il tempistika li aħna fissajna sanaraw naqra kif jizvorġu l-affarijiet il-ġimgħa d kif għalu uħut minnkom irridu naħdmu mill-qrib ma jitra biex naraw li ikunu nistaw naslu għal rizultat eh, li jiksab appoċ eh, mizzewċ komitati eh, itre u imko u kultant kooperazzjoni jgħan kruċjali għal dan. Kif għattu kol rridu nżommu nqodu attenti li kunu konsistenti fid-dossiers ta' nansija fuq il-fajl tal li privacy u fuq oħrajn. Grazzi ħafna għall appoġġ tagħkom u nħares bil-qudiem għall-qalimis Ta' shadows. Grazzi. Grazzi ħafna dita u dak jala id-dibattitu issa ngħaddu għal-vot. Kulħadd għandu karta tal-vot.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 We are starting the vote. Naddu għal-votazzjoni. Ruġa, ikjoġbok. Okay, the first uh, report we are voting is L-ewwel rapport li ħan votaw fuq huwa dak fuq il-ġrieda kontra iċ-ċiberkriminalità rapporter Sinjura Van Bosita Lin. Tixtieq tħu l-kelma? Fil-fatt sempliċement ixtaqt nirringrazzja li l Anna Marija tal-li tajtni opportunità li intervjeni grazzi li segretarjat minn qalbi għax xogħol li għamlu l-li ta' skadenza tas sew stretta grazzi u kolli gruppi l-oħra l-kooperazzjoni li urew kulħadd għaldan fil-kommenti eh, fuq l amendi li saru eh, u allura nixtieq nirringrazzja kulħadd tal-lim xejn ħarir. Kollegi xtaqt ngħidilkom ukoll li sfortunatament eh, illum m'għandniex interpretazzjoni bil-lingwa taniza. Illa li kien hemm xi ħadd li sfortunatament marat. Nittama li damu problema l-ħat milkom. Għandu issa għal-vot. għal vot jemen ħamsa favur kontra sanzjonijiet eh, ma d-dieċ. Naħseb nistgħu niċċekjaw dan vot elektroniku. Votazzjoni elektroniku miftuħa fuq emenda ħamsa. The vote is closed and it is fil-fat eh, maddiċ. Emenda 6 favur kontra astensjonijiet adattat. Emenda 7 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 7, emenda 8, skużawni, favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 9 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 10 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Nċekjaw vot elettroniku, emenda 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, maddiċ 15 eh, kontra 15 il-vot, emenda 10, favur kontra astensjonijiet. Nċekjaw votazzjoni elettroniku miftuħa fuq emenda 10. votazzjoni maluqa. Adottata. Emenda nax favur kontra. Astensjonijiet maddeċ. Emenda lettax favur kontra. Astensjonijiet għaddiet. Emenda erbatax favur kontra. Astensjonijiet għaddiet. Emenda 15 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 16 favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 17. Anzi fil-fat din ta' emenda 18 u koll, emenda 19, favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Niċċekjaw emenda 19. Closed. Votazzjoni maluqa għaddiet fil-fat emenda 20 favur kontra sessjonijiet eh, maddiċ. Emenda 22, favur kontra sessjonijiet eh, għaddit. Emenda 22 ta' emenda le. il fatta 20 eh, Mġġredata tal-ura minn 21 favur kontra sensanijiet adottata minn 23 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 24 favur kontra astensjonijiet eh, soċjalisti kif qed jivvotaw. Astensjonijiet għaddiet. Emenda 25 taqa, emenda 27 favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 26 taqa, emenda 28 favur kontra astensjonijiet dettata. Emenda 29 favur kontra astensjonijiet Adattata. Emenda numru 1 sessjoni tal-premessi adottata. Emenda numru 2 favur kontra astensjonijiet Adattata. Emenda 3 favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 4 ta' issa nivota u vot elettroniku fuq l bots opinjoni kollha kemm Close the vote. Votazzjoni maluqa. Fil-fatt 29 vot favur ħat kontra. Prosit l-rapporter dak l-ewwel niklew il-votazzjoni fil-fat fuq l-ewwel rapport issa nimxu fuq nimxu għal dak li missa għal strateġija Ewropea fuq l-ispazju is-sinjura Kepart hija rapporter ma nafx hekk tixtieq tieħu l-kelma jekk jogħġbok iva. Nixtieq sempliċement nuru il-gratitudni tiegħi għall-ispirtu ta' kooperazzjoni illi kien hemm naħseb li ħriġna kompromessi ta' sew validi. Ma nalebda problemi. Dak kollox Grazie Evelyn, na dwar votazzjoni Emenda ta' kompromess nejn. favur, kontra, astensjonijiet, adottata. Emenda 10, favur, kontra, astensjonijiet, adottata. Emenda ta' kompromess nejn, anzi tlieta fil-fatt, Tiskuża ruħa il-President favur, kontra, astensjonijiet, adottata Emenda ta' kompromess 6 favur kontra astensjonijiet għandet. Emenda 16 favur kontra astensjonijiet. Iċekjaw dan eh, emenda ta' kompromess 16 votazzjoni elettronika miftuħa. We have to check how many EPP. Rridu niċċekkjaw eh, kemm għandna membri tal pp eja nikanċellaw nħasru l-vot u nerġaw nivotaw. Jekk ġobkom kollegi, nivotaw meġdijt. Sorry, there is a technical little problem. Hemm problema teknika bis-sistema stabru ftit bdejna sakemm nivotaw eventwalment fuq meta ta' kompromess 16.

Uh, sorry, colleague, we're just uh, checking what... Skużawna, kollegi, għet niprofaw nifmu naqra kif għet iġġipruħa il-sistema f'din l-era digitali. Ħaniprofaw naraw naqra jek il-teknoloġija jiexmane u kontrina niftħu l-vot mill-ġdid fuq imma ta' kompromess 16. Votazzjoni miftuħa. Okay, It is adopted. Tapus, eh, et naraw eh, li l-affarijiet eh, ħadmu mela ġiet adottata. Emenda ta' kompromess 17 favur kontra assenzjonijiet ma' Emenda 18 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess 4 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Emenda 23 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 25 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess 5 favur kontra astensjonijiet adottata. Naddu wissa għal emenda ta' kompromess eh, wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa naddu uh, għal emenda numru wieħed fil-premessi favur kontra stensjonijiet maddeċ u fl-aħħar votazzjoni elettronika fuq la bossa opinjoni. Jekk joġobkom. Vote is closed. Votazzjoni maluqa fil-fatt rapport għadda b'29 tnejn kontra u wieħed u assenzjoni waħda. Nabdu issa għal vot fuq il-budget tal-2018 mandat ta' trialogu fil-fat is-sur Daniel Dalton huwa rapporter ma jdirx li jixtieq jintervjeni tajjeb us għandu għallura mill-ewwel votazzjoni emenda numru wieħed favur kontra stensjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess favur kontra stensjonijiet adottat. Emenda ta' kompromess 2 favur kontra stensjonijiet għaddiet emenda setta favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 7 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess 3 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 11 favur kontra astensjonijiet Naħseb irridu niċċekkjaw dan eh, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Fil-fatt ma dil vot wieħed. Votax kontra 13, emenda 12, favur kontra astensjonijiet għaddiet, emenda ta' kompromess serba, favur kontra astensjonijiet għaddiet. Għanadu għal-emenda 15, favur kontra astensjonijiet. Naħseb illi ġiet adottata minn 16 favur kontra astensjonijiet għadiet votazzjoni eh, fuq la bozz ta' opinjoni, votazzjoni elettronika miftuħa, votazzjoni magħluqa fil-fatt għadda bi 30 vot kontra u 2 kontra ħatma stjera Nistaw issa ngħaddu allura għall-aħħar vot tal-lum jiġifieri drittijiet tal-awtur fis-settur digitali waħdini is-Sinjura Catherine Styler hija rapporter. Il-kelma lilek grazzi ħafna dak kollha li taw is-sem f'dan ir-rapport dak kollox minnaħa tiegħi ejja nivvotaw sa. Grazzi Anna Marija, ngħaddi l-kelma lil Martin Lockegaard. Le, mux biex tiftaħ dibattitu, imma sempliciment eh, pojtu of għonek. Eh, Kummen zaħira, jena fil-fat ma konċ involut mill-qrib dan il-proċess, jena la jena rapporter, la shadow, pero xiftit riflessjonijiet fuq dan il-punt. Għonek eh, nasab nista' nitkellem mal kollegi oħra illi naqra mħasba bil-mod kif saru l-affarijiet, eh, ma nasibx li u aċċettabli li fil-11 ta' bil-lejl il bjera eh, irċevejna ħafna elementi ġodda, dal-ħodu kmieni kena diskussjoni dwar jekk nix posponu dan il-vot jew le jiena minix l-imħallef illi ħajdeċiedi kif għandhom isiru l-affarijiet, però naħseb li l-affarijiet eh, kif saru waslu biex ħafna fostna m'għandhomx xidja ċara kif nistaw nimxol u dima tajpus dil-kussjoni għajmua fil-laqa tal-koordinazzjoni, pero jibqa' l fat li l-gruppi politiċi qablu dejjem skont il-ftejm tal-beraħ ta' bil li ġifiri l-gruppi politiċi jridu iżommu ma' dan il-ftejm li ntlaħaq. Allura, nirringrazzja l-kulħadd u proċedu għal-vot. Naddu issa għal-emenda 16 favur kontra stensjonijiet adottat. Meda ta' kompromess 16, favur kontra estensjonijiet. Niċċekjaw votazzjoni elettronika, naħseb ħajkun hemm ħafna verifiki jena tgħidla qalbi fuq dan ir-rapport. Il-verifika magħluqa għaddiet 16 kontra 15. Meta ta' kompromess 18, eh, votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni maloqa ma ddirċ. Zbatax il-vot kontra, mistax favur. Rridu nivvotaw l-emendi kolli ġviri nibdew votazzjoni miftuħa fuq emenda 329. Amendment 320. I open the vote. Emenda, anzi 320. And the vote is closed. And it is... Votazzjoni maluqa mandiċ. 320 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa mandiċ. 322 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mandiċ eh, vot wieħed. 323 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 324 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 325 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 326 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 327. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuali. 328 favur kontra estensjonijiet għadattata. Eh, Nitċekjaw votazzjoni elettronika miftuħa fuq 328. Votazzjoni maluqa. 328 għaddiet. Mela nistaw għaddu għal 31 favur kontra astensjonijiet eh, adottat. 329 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni mal-għura ma 330 bak favur, bak kontra, assenzjonijiet ma ddirċ. 32 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa adattata. 331 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma ddirċ. Anzi, rċekjaw, votazzjoni elettronika miftuħa. Votazzjoni maluqa qed nara illi għana vot PPE żejjed. Skużawni, hija fil-fatt eh, sistema li mhux qed taħdem tajjeb, allura naħseb eh, li xorta waħda però eh, illi 330 ma ddiċ għal li x'kenna 18 kontra 14 favura. Niftħu issa Il-vot ma ma d-dieċ 332 niftaħ il-vot fuq 333. Votazzjoni maluqa ma d-dieċ 334. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, għaddiet vot wieħed. 335. Emnuni. Jek eh, dan jaqa ħanara naqra. Naddu għal 336. votazzjoni maruqa ma deċ 337 votazzjoni miftuħa votazzjoni maruqa ma deċ 338 votazzjoni miftuħa votazzjoni maruqa ma ditx nħaddu għal-emenda ta' kompromess 19 eh, eh, favur astensjonijiet eh, favur kontra għad-diet. naddu għal-emenda ta' kompromess 20 pagġna 10 fil-fat għatalen għasal għal-ħut minna niftaħ il-votazzjoni fuq għal-emenda ta' kompromess 20 votazzjoni elettronika maluqa maddiċ 15 eh, kontra 15. Issa nivotaw l-emendi, emendi 42, emenda 42, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marroqa, maddiċ 16 eh, kontra 16, 375, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa maddeċ 376 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa maddeċ 377 votazzjoni miftuħa And the vote is closed. Votazzjoni maluqa maddeċ 16 kontra 16 378 favur kontra astensjonijiet votazzjoni maluqa 16 kontra 16 għaddiċ Emenda 43 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa dottata 16 kontra 15 379 din taqa' Naddu għal 381. Votazzjoni maluqa. ddit Naddu għal emenda 382 u 44 u dawnu memendi identiċi. Votazzjoni elettronika mistuħa votazzjoni maluqa. ddit b'vot wieħed. Emenda 383. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Adottata għal 16 kontra 14. Emenda ta' kompromis 21. Favur astensjonijiet. Verifika. Votazzjoni magħluqa l-emenda ta' kompromess 21 tgħaddi. Naddu għal emenda 45 u 387 u madentiċi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma dirċ vot wieħed. 386 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma ddiċ 16 kontra 16. Amenda 46, niftaħ il-vot. Votazzjoni madwaqa, ma ddiċ 16 eh, il-vot kontra 16. Naddu għal 388 u 47 eh, eh, emendi identiċi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni madwaqa, ma ddiċ 16 il-vot kontra 15. Emenda 390, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet eh, b-16 vot favur kontra 15. Emenda 390, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. għaddiet eh, b-16 vot kontra 16. Eh. Votazzjoni miftuħa fuq 392. Votazzjoni maluqa, għaddiet, naddu essa għal-emenda 393, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, adottata emenda 394, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, u taddi b-16 vot favur kontra 15 Emenda 400. Emenda ta' kompromess 22. Ta' di emenda ta' kompromess 23 favura kontra sanzjonijiet adottata. Emenda 60. Allura favur kontra astensjonijiet niċċekjaw votazzjoni elettronika miftuħa fuq emenda 60 u eh, il-verifkanar għeta' adottata. Amenda ta' kompromess 39 huwa block vote flimkien ma' 24, 25, 26, 27 u 28 fuq il-premessi korrespondenti. Votazzjoni miftuħa fuq amenda ta' kompromess 39. Votazzjoni magħluqa ma' diċ. Issa, irridu nifutaw Emenda 61. Votazzjoni miftuħa. Anzi, le daw kollha identiċi, mela. Ħanifutaw f'daqqa. 420, 421, 422, 423, 24, 425. Daw kan votaw f'daqqa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa ma diċ. Mela, naddu issa l-emenda 426, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diċ, 18 kontra, 11 favur. 427, 428 li huma identiċi, Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diċ. 429. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diċ. Emenda 420 Anzi, 430 Tukorreġi l-President, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Matiċ. Emenda 431 favur, kontra, astenzjonijiet matiċ. Emenda 432 favur, kontra, astenzjonijiet matiċ. Emenda 433 favur, kontra, astenzjonijiet matiċ. 434 favur, kontra, Astenzjonijiet maddiċ emenda 435 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 436 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maħluqa maddiċ. Mela naddu għal-emenda 437 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maħluqa ma ditx. Emenda 438. Flimkien ma 439 għaliex huma identiċi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma ditx. 440 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa ma ditx. Emenda 441 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 442 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 443 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 444 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mantiċ. Emenda 444 444 taqa mal-445. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u maddiċ. Emenda 446 favur kontra stazzjonijiet maddiċ. Emenda 447 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa għanna Emenda ta' kompromess 40 ħan votaw flimkien flimkien ma' emenda ta' kompromess 41, 30, 32, 33, 34 u l-premessi korrespondenti. Favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Mela, emenda ta' kompromess 41 fuq paġna 22. Mela peress li għamilna block vote. Tuni sekonda. ħanaddu għal emenda 509 fuq paġna 26 Għanifutaw fuq 509. 509 qed fuq dik. Votazzjoni maluqa ma ditx. 16 kontra 14 favur. Issa, emenda 66. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. 15 favur 15 kontra. Emenda 510. Anzi, niftar votazzjoni. 510. Votazzjoni maluqa a maddiċ 16 kontra 15 favur. Issa, emenda ta' kompromess 43. Favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda ta' kompromess 44. Favur kontra astensjonijiet għaddit għamiltu kompromess 46. 45 tajt il-President favur kontra astenzjonijiet għaddit. Għamiltu kompromess 46 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 538 fuq paġna 29. Mela, votazzjoni fuq 538. U 39 f'daqqa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma ddewx. Mela, votajna fuq 538 u ma ddiċ. Issa ħan vota fuq 539 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Emenda 540 favur. Anzi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diċ. Emenda tuni minuta tajt il-President. Għanaddu għal-emenda 557, paġna 31. Favur? kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 558 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 559 favur kontra astenzjonijiet ħaniċċekkjaw 559. Matic. tiġ. 560 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, Ma dik. 561 eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, Ma dik. 562 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, Ma dik. 563, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, ma tiġ. 564 favur, kontra, astenzjonijiet ma tiġ. 67 favur, kontra, astenzjonijiet ma tiġ. Għanġekjaw, emenda 67. votazzjoni maluqa ma diċ. Emenda 565 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma diċ. 566 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diċ. 567 votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Ma diċ. Għan votaw ukoll 571 u 570 dawlu ma identiċi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U ma diċ, 16 kontra 17 favur. 568 u 569 ma identiċi, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 16, 16. Ena Emenda 68, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda ta' kompromess 47. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. issa. Għanaddu għal emenda 69. Favur? Emenda 69. Favur? Kontra? Astenzjonijiet ma tiġ. Emenda 70. Votazzjoni miftuħa. Ħanajt il-maġġoranzi. Votazzjoni maluqa ma tiċ 17 kontra 14 favur u astenzjoni waħda qed tarawha fuq l-iskrin qudiemkom. Tajjeb, mela. 71, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 18 favur, 14 kontra, għanna ta' kompromess u wieħed favur, kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 76. Votazzjoni miftuħa. Skużawni ta' il-President kien sbal fil-lista. Irridu naddu għal emenda 77. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 15 eh, favur 13 kontra. Issa emenda ta' kompromess 2. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 17 kontra 15 favur. Mela, għan votaw l-emendi, emendi 78, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, ma ditx. Emenda 79, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, ma ditx. Emenda 80, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, ma ditx 16 favur 16 kontra. Emenda 81, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diċ. Sa tax kontra 13 favur. 82 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diċ. Sa tax kontra 13 favur. Issa emenda ta' kompromess tlieta. Favur, kontra, astensjonijiet għaddit Għanaddu għal emenda 85 u 86 li huma identiċi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 16 kontra 14 favur. Emenda 87 u 88 li huma identiċi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda ta' kompromess erba' votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa ma tiġ 17 kontra 15 favur. Mela, irridu nifutaw l-amendi, amenda 89. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma tiġ. 17 kontra 13 favur, amenda 90, votazzjoni miftuħa. <coughs> Votazzjoni maluqa, għaddit 16 favur, 15 kontra, minn da 91 votazzjoni miftuħa, anzi le, dina taqa. Mela naddu għal emenda ta' kompromess 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. Naddu issa għal emenda ta' kompromess 6, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. 17 favur, 14 kontra. Imis emenda ta' kompromess numru 7. Votazzjoni miftuħa. Emenda ta' kompromess numru 7. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. 16 kontra 15 favur. Mela naddu għall-emendi. Emenda 2 u 106 li huma identiċi f'votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma tiċ. 16 kontra 15 favur. Emenda 107 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa ma ditx. 16 kontra 15 favur, emenda 108 favur kontra astenzjonijiet ma ditx, emenda 109 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. 17 favur, 14 kontra. Emenda 110. Votazzjoni miftuħa. 110. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Maddiċ 16 kontra 15 favur. Emenda 111, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ 17 kontra 13 favur, mentre kompromess 8 favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 115 u 116 li huma identiċi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa ma ditx. 16 kontra 15 favur. Emenda 117, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa ma diċ 15 15. Emenda 118, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 17 favur, 13 kontra. Emenda ta' kompromess 9 favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda ta' kompromess numru 10. Favur, kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda ta' kompromess 11. Favur, kontra astenzjonijiet għaddit Emenda ta' kompromess 12. Favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda ta' kompromess 13. Favur anzi le niftħu l-votazzjoni. Fuq eh, 13 votazzjoni hija magħluqa assa u għaddit 17 favur 15 kontra mela nistaw nimxu għal emenda 8 u 145 li huma identiċi il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma tiġ. 16 kontra 15 favur. Emenda ta' kompromess 14. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ddiċ. 17 kontra, 14 favur. Mela, irridu nifotaw l-emendi. 146, 146, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ddiċ. 17 kontra 14 favur, mela emenda disa. Votazzjoni maluqa, ddiċ. 17 kontra 14 favur. 147. Votazzjoni maluqa, mantiċ. 17 kontra 14 favur. Votazzjoni 148. Er, Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, mantiċ. 18 kontra 12 favur. Emenda ta' kompromess 15. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għaddit. 17 favur 14 kontra emenda 11 li hija identika għal 151 u ħan votaw f'daqqa, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa ma tiġ. 16 kontra 15 favur. Emenda 152, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ddiċ Fuq għal-vot wieħed. Emenda tnax. Votazzjoni miftuħa. Din hija identika l-100 anzi, le, tajt il-President, għan votaw fuq tnax, votazzjoni maluqa ma ddiċ. Issa emenda 153 li identika għal 13. Votazzjoni miftuħa. The vote is closed. It is which Votazzjoni maluqa mhix aċċettata. mistax 15 154 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma ċettax. sa 15 emenda 155. E, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mhix aċċettata. 17 sa emenda 156 votazzjoni Votazzjoni miftuħa. 17 sa 15. 157 e, votazzjoni miftuħa votazzjoni 100 u 15 u 17 votazzjoni e, l-emenda li jmiss 158 e, votazzjoni maluqa mhix aċċettata 17 u 15 kontra 158 votazzjoni votazzjoni madluqa mhix aċċettata 21 u 11 mela 159 votazzjoni votazzjoni madluqa mhix aċċettata 17 kontra 10 dawk 160 dawk eh, votaw votazzjoni madluqa mhix aċċettata 16 kontra 16 nistaw nieħdu blok minn 15 samija u 66 tajjeb mela il-gruppi politiċi kollha tjablu mela niftaħ il-vot minn emenda 15 sa emenda 166. And the vote is closed and it is rejected 17 u il-votazzjoni magħluqa mhix aċċettata 17 kontra 15 issa ngħaddu għal 167 u l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa mhix aċċettata 17 kontra 14. 168 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa votazzjoni issa hija magħluqa u mhix aċċettata 16 kontra 15. 169 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa mhix aċċettata 17 kontra 11 u issa għandna kompromess 24 li mhux jgħid fuq il-vot u issa nagħtu. Il-segretarjat irid jivverifika kjoġobkom stinna minuta. Good to breathe a little in the middle of this complicated. Dan huwa eh, eh, votazzjoni komplikata tajt il-President. Mela, nivvotaw individualment l-emendi 170 71 paġna la kont nitlemen bat mela 70 li huma identiċi paġna 44 għat unpoġġihom għal-vot kull meta tkun eżatt kif tkunu lesti. 170 u 71 u 72 li huma identiċi. Għedin f'paġna 44. Il-votazzjoni għaddejja u l-votazzjoni issa maduqa u maddewx 18 kontra 14. Melissa naddu għall-emenda 173, votazzjoni miftuħa. U votazzjoni għamaluqa, maġġet ma ġiċ aċċettata 15 kontra 15. Emenda 174 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maduħa adottata 18 kontra 13. Naddu għall-emenda 100 175 taqa' 177 ta' le jiġu nivotaw fuq 177 ok then we move to compromise amendment 25 Mela, emenda eh, kompromess 25, rridu nivvotaw fuq l-emendi, mela. Paġna 45, taħt numru 25, nistaw nivvotaw And block. Għax kollha din flimkien daw. Mela nivvotaw fuq 177 178, 180, 181 li huma koll identiċi. Niftaħ il-vot. Votazzjoni maluqa u daw maddewx, 17 kontra 15. Mela allura emenda 81 182 u l-votazzjoni hija magħluqa adottata 17 kontra 14 183 votazzjoni miftuħa. U mhix aċċettata 15 kontra 14. Issa, numru 26 mux jiet fuq il-vot unduru għall-emendi individuali. 21, 184, 185, 186, 187 identiċi daw. Mela, mux il-vot fejn fetaħu jnala u maġġewx aċċettati, 17 kontra 15, 188 Votazzjoni miftuħa u maluqa għax mhux aċċettat. 16 kontra 15. 189. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa mhux aċċettat 17 kontra 13. Emenda 190. votazzjoni miftuħa, maluqa, mhux aċċettat 16 kontra 15. Emenda 191. Votazzjoni miftuħa maluqa. Mux aċċettat 16-16. Emenda 192 u 193 għax identiċi. Dak favur, dak kontra, astensjoni adottata. Issa premessa sebaw e-, emenda ta' kompromess 27, għammurru fuq l-emendi 22, 194, 195 u 96, dawn hum identiċi kollha. 97, 98, 199, 200. Paġna 47, 48. Għan votaw għal jomen blokk u l-votazzjoni magħluqa mhux aċċettati 18-14. Naddu għal 200 u wieħed u l-votazzjoni miftuħa. Magħluqa mhux aċċettata 16-15. 202. Votazzjoni miftuħa. 203 eh, adottata 16 għal 15 204 taqa mela naddu għall-lamenta ta' kompromess 28 li ma titħolx fuq għal-vot u naddu għall-emendi 205, 206, 207 u 8 u 200 identiċi. Għanivvutaw għal-jom issa mhux aċċettati 17-15. Emenda 209 għal vot. U l-votazzjoni hija maluqa mhux aċċettata 22-10. 210 sa l-votazzjoni. votazzjoni miftuħa u jitsa maluqa mhux aċċettata 18-13 emenda 211 għal-vot. Fimkien ma xiex. 211 ħanivutaw għalija wahida. Rotazzjoni miftuħa u issa madluqa u maddiċ. 17-15. 212. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa adottata 16-15. L-emenda 29 ma npoġġuwiex għal-vot u mmurru għall-emendi. Diġa <coughs> <coughs> dak kien il-blok li jmiss, ma mela issa ngħaddu għal kompromissi jmiss aħna da li votajna liħu koll, allura nduru naqbżu għal paġna paġna 62 għettajt il-presidenza kompromess 35 dawk favur kullħat jgħed f'dil paġna 62 mela dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, numru 35 adottata. Issa, naddu għal emenda ta' kompromess 36, dak favur, dak kontra astensjonijiet adottata. Emenda ta' kompromess 37, dak favur, dak kontra astensjonijiet addiet, Kollegi, kwasi l-esti naddu għal Emenda ta' kompromess 38. Dak favu dak kontra astensjonijiet adottata. U issa l-emenda 302, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluħa, mhix eċċettata mistax-mistax. Iridu nivverifikaw xi ħaġa mas-segretarjat qabel il-vot aħħari. Grazzi kollegi tal-paċenzja ta'kom u disċiplina f'dan il-vot daqshekk komplikat. Għandna xi emendi kompatibbli li rridu npoġġu għal-vot. Morru lura l-paġna 35 ta' tati presidenza għanna l-emenda design u design għax dak kienu kompatibbli mal-emenda design. Qed impoġġi għal vot l-emenda 92 f'paġna 35 għax dawn huma kompatibbli ma' design. Għaw kulħadd jgħid fuq l-istess paġna mela dawk favur dawk kontra astensjonijiet adottata. U issa l-emenda 93 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet adottata. Grazzi. Issa rridu nivvotaw ukoll fuq l-emenda et niċċekjaw l emendi kompatibli. Kjoġobkom, ftit paċenza. <clears throat> Mela, f'paġna 45 tajt il-presidenza jridu nevvotaw fuq l-emenda 176 għax dik kienet kompatibli ma, 173, paġna 45, paġna 176, emenda 176. L-esti ħaniftaħ il-vot. votazzjoni maluqa u adottat. 16, 16-15 adottata. Kollegi, issa naddu għal vot aħħari elettroniku. Il-votazzjoni issa miftuħa. U l-votazzjoni li mhux kurat għadu vota, votazzjoni maluqa adottata 17 seba' sitt astenzjonijiet. Grazzi l-rapporter u bekna u il-votazzjonijiet il-votazzjoni għall-lum. And we continue with our... Tuktaw biex bl-agenda tagħna nixtieq insaqs il dawk li qed jitilqu mis-sala biex jitilqu fl-iżjed silenzju possibbli u malajri. please leave the room, those that are, don't want to... Jek jek ġobkom ħallu l-kamra u bis-silenzju. Now moving to the presentation. Naddu issa prezentazzjoni mill-Kommissjoni tal-rapport Refit fuq il-liġi tal-konsumatur tas-suq. U r-rapport huwa parti mill-ħames verifika huwa dokument tal-personal u nati l-kelma mill-ewwel lis-Sur Francisco Murillo, deputat direttur ġenerali u aġent direttur tal-affarijiet konsumatur fih dan id-Digi Just tal prezentazzjoni ta', ta dan ir-rapport. Grazzi. Alex, please, if you need to talk. Ran, jekk joġobkom jekk tridu uħorġu barra mill-kamra. Please, Mr. F Mr. Fonseca. Sur Fonseca għandek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura, onorevoli membri ta' dal-Komitat, kollegi, u ta' pieċir kbira li għallum li nkun fostkom biex ninformakom fissem il-Komissarja Juroba li għeda fil-Lussemburgu fil-Kunsil dwar il-riżultati ta' din l-evalwazzjoni tal-konsumatur li l-Komissjoni għadha kif ippubblikat fit minn Mejju. Fil-20 ta' Mejju l-Komissjoni adottat il-rapport fuq il-fitness check fuq id-direttivi l-iktar importanti fuq il-liġi ta' su u l-konsumaturi fuq il-rapport parallel fuq ta' direttiva ta' drittijiet tal konsumaturi Dan u parti ta' rapport uħreċ bħala parti mill-konsultazzjoni ġenerali għall imsieħba kollha interessati, rappreżentanti kollha mis-soċjetà ċivili u negozju u e, tan-negozju. Kien hemm is-summit fl-2016 li l-kumitat tagħkom kien e, e, li kien rappreżentat minn żewġ membri parlamentari Ewropej u kien hemm diskussjoni fuq l-interventi jpoġġu l-isfida ta' tal-konsumaturi fil-kuntest wiesa politiku. L-ewwel verifika tagħna f'dan is-settur huwa hija b'waħda pożittiva. U għan nipprova nispjegalkom eh, b'ħames argumenti l-ewwel. L-evalwazzjoni tal-Kommissjoni jikkonfermaw li r-regoli eżistenti għal-konsumaturi huma tajbin biex jiġu użati basta li jkun effettivament applikati u infurzati edin jiffaċċaw il-problemi li l-konsumaturi Ewropej qed jiffaċċaw illum. Anka fih dan is-suq uniku diġitali, per eżempju, id-direttiva żewġ direttiva huma bbażati fuq il-prinċipji u jagħmlu bilanċ fuq eh, bejħ bejħ online u bejħ mhux online u huma teknoloġikament neutrali u dan u qed jilqaw il-problemi li qed jiffaċċaw għal ġew qabel l-avvent ta' dan il-fenomenu. U da fil-kuntest ta' kooperazzjoni ta' tan netwerk bħal per eżempju l-azzjoni konġunta fuq bħal Facebook, Twitter u oħrajn prattiċi kommerċali bbażati fuq regoli eżistenti fl-ICTV u oħra. Bħalissa f'Mejju 2016 il-Kommissjoni aġġornat bħala parti mill-miżuri tal-pakket tal-e-commerce e direttiva ta' pratiċi mhux ġusti u, u rat dwar kif kif nistgħu niffaċċjaw kwistjoni li joħorġu mill-bej online. It-tieni, l-evalwazzjoni ta' tal-aħħar juri li il-fiduċja tal-konsumaturi Ewropej żdiedet f'dawn l-ħar għaxar snin. Patrik kbira tal-konsumaturi jaqblu li ġeneralment e, id-dritt tagħhom huma rispettati minn negozjati li jdiljaw magħhom u anka ir-ranks ta' bejħ online transkonfinali għat iżjed Ovvjament, hemm ħafna fatturi li jilabu f'daw l-iżviluppi l-ewwel għandek l-użu kull ma jmur ikber tal-internet imma r riżultati qed juri li daw l-iżviluppi attribwibbli wkoll għall-eżistenza ta' leġislazzjoni ta' protezzjoni tal-konsumaturi naħa l-oħra ir-riżultati qed juru li hemm bżonn isir iżjed u jista' jsir żiżjed biex ikun negozjant il-negozjanti eh, ja eh, ikunu konformi ma' regoli. fil-mija ta' dawk li wieġbu li qed tiffaċċjaw eh, diversi drabi e, problemi waqt li kunem il-bejħ online għaddej. Tielet punt, il-benefiċċji Eh, l-ispiża għal-konformità mal-akki Ewropej jidru li huma proporzjonali ma' turnover annwali 0.024% taħt il-benefiċċji jġibu għal swieq tal-konsumatur. Ir-raba' kons pala konsistenza ma l-inizjattivi għal regoli Ewropej dawn din leġizlazzjoni minnaħa l-oħra tal-konsumatur Ewropej turi ruħa bħala e, xibka ta' sigurta għal konsumatur u għal leġizlazzjoni ta' fuq dan is-suġġett. Imma il-proposta tal-Komissjoni ta' Diċembru 2015 għall-normalizzazzjoni ħilsa ta' daw ir-regoli f'dan li għandu xaqsam ma' bejħ u xiri ta' prodotti aħna nżommu eh, daw il-kanali ta' bejħ u xiri bħal kast eh, li għanna eh, id-direttiva tal-warranty ta', bejħ ta, ta' prodotti online. U għad baqa relevanza għal daw li joħorġu, għal punti li joħorġu mid-direttiva. L-Unjoni Ewropea titlob u tkompli titlob infurzar fuq livell Ewropew meta jkun hemm xi ksurijiet eh, li jiffaċċjaw il-konsumaturi fix-xiri tal-prodotti da kollu jiġi fil-qafas legali Ewropew fl-aħħar l-evalwazzjoni tal-labalju eh, Ewropew juri li jekk nassiguraw iktar konsistenza mal-Unjoni Ewropea daw it-direttivi eh, jaħdmu iżjed u jagħtu iktar ċertezza legali għal negozjanti transkonfinali fl-Unjoni Ewropea. Id-direttivi juru wkoll il-livell ta' protezzjoni tal-konsumaturi f'ħafna stati membri. Onorevoli membri, kif nifmu għal daw dil-verifika ġeneralment pozittiva, l-evaluazzjoni ħarġet b'diversi problemi u koll. Bħala passi li jmiss aħna l-intenzjoni li nix nisħu fuq tlet prioritajiet. L-ewwel intejbu eh, l-infurzar, it-tieni kon il-prattiċi eh, eh, legali u nassiguraw l-attività ta' regoli eżistenti un mbagħad dwar l-infurzar. Biex intejbu u nixprunaw dan, aħna nistiju fuq eh, konklużjoni adegwata ta' tal-regolament ta' CPC li tiffaċilita miżuri koordinati biex nittakiljaw kwistjonijiet ta' ta' tħassib li huwa minnaħa l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Ix-xogħol tal-Kummissjoni biex itejjeb l-infurzar juri li l-fitness check, dak li sab il-fitness check huwa li il-potenzjal mhux qed jintużaw ħafna l-azzjoni ta' segwitu issir fil-kuntest ta' evalwazzjoni ta' rakkomandazzjoni tal-2013 ta' ridress kwalitattiv. Kull attività ta' awareness fl-opinjoni tagħna għandha tibni fuq kampanja il-kampanja tagħna tal-2014 u 15 li taħdem fuq l-arfin tal-konsumatur ta' xuhud ta' xuhud minn dritti l-iktar importanti bħal pereżempju l-14 il-jum ta' dritt ta', ta xiri online. Fuq talba tal-Parlament Ewropew il-Kommissjoni nidiet proġett pilota biex tibni fuq livell nazzjonali biex tittenja l-SMEs fuq il-liġi tal-konsumatur Ewropew qed nippreparaw linji gwida u biex nassiguraw li fis-snin li ġejjin l-istrateġija Ewropea ikun hemm spazju għalija eh, għal dawk li pratikaw il-liġi Ewropeja f'dak li għandu xaqsam ma' dritti tal-konsumaturi Ewropej. U fl-aħħar ma' mux l-inqas, qed jgħid il-kellim, inħossu li għanna indaħlu ċerti tibdil immirat. L-ambitu biex aħna indaħlu ċerti emendi leġislativi biex nixprunaw l-effettività ġenerali ta' regoli eżistenti. L-ewwel, ħana sessjaw il-ħtieġa għal alleniment taħjat tal-PNI. tal e. pni għal ksurijiet ta' liġ ta' konsumatur Ewropea bilan illi aħna e, e, e, nollu livell ta' deterrence. It-tieni prattiċi inġusti kommerċjali għandhom u dawk li batu minnom għandhom kollum rimedji bl-istess mod mal-Unjoni Ewropea kollha. Dal-ksur li jisir fl-Unjoni Ewropea bħalissa ma daw li konsumaturi ma jkunux intitolati bl-istess mod minnaħa naħa l-oħra tal-Unjoni Ewropea. It-tielet għanna l-intenzjoni li nesploraw dwar jekk bżon emendi legali biex intejbu it-trasparenza fixxiri online, specialment il-konsumaturi għandhom dejjem ikunu jafu ma' min qed jikkonkludu l-kontratti tagħhom dan huwa impatt għad-drittijiet tagħhom dan huwa importanti ħafna fil-kontest ekonomiku. Aħna rridu appoġġ tal-karattru eh, eh, innovattiv eh, fil-modelli li qed joħorġu dal-aħħar. U ma rridux li inħassu l-fiduċa fil konsumatu fuq xiri online. Ir-raba l-impatt għal aħna ħan u ukoll li id-direttiva ta' diritti ta' konsumatur tapplika bisħiħ għal servizzi online li koll li jem minnajr ħlas dan. F'dak għandu xaqsam ma' e-learning bħala eżempju ma narawx lebda, leb, ma naraw lebda eżempju għaliex il-konsumaturi ma jkollhomx informazzjoni Eh, ta' dak li jkunu xtraw eh, bħal dik tal-14 jum tas servizzi fl-erja ta' semplifikazzjoni aħna għan verifikaw iħtieġa li nevitaw overlaps li mhux neċessarju biex igwadanjaw minnu l-konsumaturi. Id-direttiva l-iktar ġdida tal-konsumatur ta' iktar informazzjoni li hemm bżonn anka f'dak li għandu xaqsam ma' stadju anka ta' riklamar, bazi ta' dak li aħna għurejna u għat l-esperimenti tagħna li huma inqas relevanti għal konsumaturi fl-aħħar dwar kwistjonijiet identifikati aħna ħanaħdmu f'kooperazzjoni mill-qrib ma, ma, ma, diversi pers persuni msemmija biex naraw li, li dan li joħroġ mill-fitness check jiġu attwati u li daw jinkludi li waslu kol e, biex ma jkunx hemm prattiċi e, li, li mhumiex ġusti. Honorevoli membri, eh, Aziza Kor, Sinjora Koraza li hija kienet ta' kien ta' pjaċir li qed hawnhekk biex nindirizza lilkom fuq dan il-fitness check. Grazzi ħafna u lilek u l-Komissjoni. Sur Fonseca għal dan l-analiżi u evalwazzjoni tal-leġislazzjoni tal-konsumatur biex naraw għad taħdem tajjeb meta qed nitkellmu fuq il-pakket ta' sib direttiva, direttivi kif kol dik ta' drittijiet tal tal-konsumatur diversi direttivi oħra u importanti ħafna għalli aħna nissimplifikaw u namlu iktar faċli għal ċittadin biex jifmu. Infakkarkom jgħet naħdmu b'mod speċjati ma' li għedin eh, f'pożizzjoni illi il-kelma hija miftuħa għal partiti politiċi u nibdew l ewwel wieħed. Grazzi ħafna lilek, Sinjura Ċe, l-Onorevoli Stefanic. Grazzi ħafna ta' xoll li sam il-Komissjoni, napprezza ħafna illi u dan huwa involu, involu tif ħafna proċessi innovativi għax rridu naħdmu wkoll fuq eh, servizzi online u fuq il-prat jekk qed fuq il-prattiċi eh, kummerċjali rridu naraw li mhux Li konsumaturi bissa din u dimajnina imman ħafna SMEs. Għal-futur nixtiqu naraw ukoll jekk qed nitkellmu fuq prattiċi ta' ġustizzja fil-kummerċ, il-fair trade, naraw li jkollna l-istess eh, għall-istess tikketta jkun hemm l-istess prodott mal-Ewropa kollha għad-dritt li japplikaw l-istess prinċipji fis suniku Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u issa għal-es grupp SND Evelyn Kebret. Grazzi ħafna, Sinjura, tal-kelma u grazzi l-Komissjoni għal dak li kien verament, kienet verament prezentazzjoni utli ħafna. Grazzi ħafna, għax-xolut li wettatu, li wettatu tajtuna din l-idea ġenerali ta' dak li ġara u dak li hemm fil-liġijiet fejn hemm ħafna u l-punt li jintamil fuq simplifikazzjoni u xjonqos ukoll x'hemm nieqes li jepaqdu bad li hu mill-istampa. Il-fattu dan, iċ-ċittadini hemm fl-Unjoni Ewropea għandhom bżonn jindunaw li l-Unjoni Ewropea iva tikkostitwixxi valur miżjud f'dak li għandu x'aqsam ma' esperjenza fuq il- protezzjoni tal-konsumaturi. Dan huwa punt importanti ħafna inti qed stess li approċċ orizzontali huwa importanti u jina kuntenta li ħanaqbel miegħek fuq dan allura daqsxejn sorpriża li fl-istess sena ta' tiddikjara qed tiddikjara li l kummissjoni qed titkellem fuq eh, qed nitkellem fuq prodott li li nixtru u prodotti li jimbijaw online u offline aħna għandna bżonn approċċ komuni. Mhux biss għal online ma jistax ikun hemm servizz maqsum u li jiġi provdut offline u għandu jkun suġġett għal konsekwenzi legali differenti apparagun ma xi ħaġa li timbieħ u tinxtara online. Laqas nistgħu nifmu kieku kien hemm kellu jkun hemm differenza bejn eh, kummerċ transkonfinali u mhux transkonfinali irridu nimbarkaw fuq iktar għaqda eh, fil-liġi Ewropea. Imma dan minnaj ma manċedu fuq ċerti drittijiet ta' ċittadini fuq ċerti pajjiżi iktar tradizzjonali xi kultant ċittadini ikunu mdorrija li jaħdmu b'ċertu mod U den din dejjem diffikultà, problema f'dan il-settur. Kont interessata nisma jekk fil-rifit ħaristu xlejat ta' settur li bħalissa mhumiex koperti fil-liġi tagħna. Imma fil-qafas Ewropew e, da jiġi diskuss, huma diskussjoni minn żmien għal ieħor. Tkellimt fuq it-tisħiħ tal-liġi Ewropea Rajna kemm tista' tkun l-implementazzjoni fi stati membri differenti kif tista' tvarja l-iskantu tal-Volkswagen per eżempju, niftakar fih. F'ċerti pajjiżi ċittadini qishom għandhom iżjed dirtijiet għax m'għandekx eh, sistema ta' redress li jkollok fi stati membri oħra. u dejjem jibqa' jkollna mistoqsijiet u punt interrogativi fuq is-suq intern, allura iċ-ċittadini ma jkollhomx istess dittijiet fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. U dan iwassal għal nuqqas ta' simplifikazzjoni anka l-ġudizzjarja jekk inti pereżempju jkollok il-ment li tista' tissottometti dan tista' tagħmlu mal-Unjoni Ewropea kollha u mhux b'mod individwali f'kull stat membri tal-Unjoni Ewropea biex tirċievi ġustizzja. Din hija xi ħaġa li aħna rridu inżomu f'moħħna u naħdmu fuqha. Anka l-kwistjoni ta' sostenibilità tal-prodotti. Fid-diskussjoni tagħna, il-kwistjoni tal-obsolescence dejjem tidher nirrikonoxxuha jew le. Nirrikonoxxu li hemm approċċi differenti fi stati membri differenti fuq da suġġett jekk ix problema għax għal xuħut miex. Jista jkun notieq li naħsbu ftit kemm idumu l-validità tal-garanziji nistaw nkunu innovattivi fid dinja online u fuq dawn il-garanziji li jenataw meta niġu għal ħajja eh, ta' ħidma ta' prodott. Għax għal xuhud kun ikun perjodu limitat ħafna. Per eżempju, il-magna li tqaxxar il-leħja bija. Ma nafx jekk ikollix l-istess lifespan ta' daqs magna tal-ħasil. Imma t-nej li huma jista' jkollhom l-istess garanzija, model ta' garanzija. Imma hawnhekk hemm il-problema ħaġa kurjuża. Allura ħna bħala Parlament Ewropew eh, ħriġna bi studju, jina studju għat nistennew ir-riżultat f'Settembru settembri minix minister għasbali tajt il-klima dwar jekk nistawx ninkludu eh, il-garanzija tal-manifattur. Dawn huma il-punti li għandhom jidħlu fil-proċess tarif tagħkom biex nkunu żgur li nkunu innovattivi, kreattivi, pro konsumatur, pro negozju u li jibbenefikaw it-tip ta' imġiba fost il-manifatturi u li e, e, nixprunaw il-qoddim u naplawdu il-manifatturi tajba. U jina nishtiq nisma reazzjoni tijak għal punti li għamilt. Jekk kelkomx diskussjoniet bħal dawn, jixbol dawn, e, fil dan il-komissjoni. Grazzi ħafna, Evelyn, u issa grupp għal de il-kelima li jmiss. I also would like to thank the Grazie ħafna, tejta senjura Ġaransova, nasab il-Komissjoni għamlet bieċa xol tajba, bieċa xol importanti u koll, naqbel mal-konklużjoni ta' tagħkom li jemżon bżonn eh, li nsaxħu l-leġiżlazzjoni prezenti. U allura nista' ngħidilkom li għandkom rapport tal-grupp politiku tagħna, però kif qalet Evelyn għad hemm ċertu każijiet fejn irridu naraw jekk huwiex fattibbli ikunx possibbli li naħdmu biss fil-qafas leġislattiv. Preżenti qed nitkellem hawnhekk dwar il-kumpens tal-konsumaturi f'każ li jkun hemm nuqqas minħat tas-suq il-każ Volkswagen is-semma diġà b'dan ir-rigward, Firri dan naraw naqra kunu nistawx nindirizzaw situazzjonijiet bħal dawn bil-leġislazzjoni li għandna ma eh, għattu eh, li u koll il-parlament eh, għamel tajjeb li prova jestendi il-kamp ta' applikazzjoni kem għal-beħ online kif ukoll għal-beħ offline ta' prodotti. Fit-taqsira tgħidu li intom qed twiznu attivament il-Parlament f'din il-ħidma l-ura tista' tidħol iktar fid-dettall dwar x'taraw li huma l-passi li jmiss għaliex tafu kol li negozjati bħalissa mumiex daqsek faċli. Ma nafx jekk is-sinjur raġel jarredi ixħat titkellem għal-nom tal-ħodor, iva fil-fat jena ħan kunet nitkellem għal-nom tas-social tese, l-isportaritament ma setax ikun hawnhekk, però xtaqni li nindirizza ċertu mistoqsijiet eh, brabta ma dal-eżerċizzju rifit tal kummissjoni kumpaniji NGO se kella stakeholders oħra sa tomettew, idejata fuq kif nistgħu nisimplifikaw liġi Ewropea eżistenti u x'kienu ir-rati ta' tweġibiet, ir-response rate u x'metodoloġija użat il-Kommissjoni biex tagħmel l-outreach tagħha biex tara illi ikolla daqqatajn rappresentativa tal-partijiet interessati eh, fuq il-pjattaforma rifet. Xtaqt insaqsi komment, eh, li din hija faċli li wieħed juża u kien hemm xi feedback ukoll eh, forsi fuq minħat tal-utenti fuq din il-pjattaforma fl-aħħar. Kif iddeċidejtu dwar min jieħu sem fl-aħħar nixtieq nkun naf rapport marbut mal-fitness check intom istu tlet eh, attivitajiet ta' follow-up. L-ewwel net li tafaċilitaw eh, l-istruttura regolatorja u eh, konklużjoni ta' komi tidher li t-punta lejn il-fatt li diffiċli biex wieħed simplifika iktar f'termini ta' ħarsien tal-konsumatura, allura forsi flok simplifikazzjoni taraw naqra li kunem hemm iktar azzjonijiet li jitewdu fuq livell Ewropew biex iħarsu l-konsumatur, grazzi ħafna, u għana nistennew it-tweġibiet eh, għal-passi li mis, grazzi ħafna. Nafri reda, ma nafx kemm x'kollegi oħra li xtiequ jieħdu l-kelma, ġli, mela allura nagħdi l-kelma lis sur Fonseca biex iwieġeb għal-punti li tqajmu mill-kollegi. ħaniprofa, Sinjora Korazza, l-ewwel eh, nixtieq eh, Nirringrazzja lil kulħadd għal kummenti u l-interventi. Għaliex probabbilment eh, dan kollu juri illi qegħdin eh, eh, f'approċċ iktar realistiku, iktar prattiku. Pero nixtieq ngħidilkom m'għandix toġibit kollha, Issa, bdejna bil-famuża proċedura regolamentazzjoni aħjar, ġifiri, illi għana dawn, per eżempju, il-fitness. Kenna dan il-fitness ċek hemm l-evalwazzjoni tampat, fejn ħafna mill-punti l tu jiġu indirizzati li dija hija sa illi ntemmu din proċedura kollha sa tmiem din is-sena. L-intenzjoni tagħna eh, l-intenzjoni hija li ikonna proposti konkreti sal-aħħar ta' din is-sena jew nkella fl-ewwel trimestru tal-2018 jiena eksante għad il-mistoqsijiet tiegħek pereżempju senjura kebar ħaj jkunu dirizzati f'din l-evalwazzjoni ta' impatt, ġifieri preżentament m'għandix xi tweġiba jew kella soluzzjoni miraklu. Mela, nindirizza l-mistoqsijiet separatament l għanet fuq il-mistoqsija ta' Sur Evans. Il-Kummissjoni hija konxja ta' din il-problema ta' dawn il-prassi fissu eh, ġifiri ta' ċertu eh, ditti bl-istess bl-istess isem s-suq Ewropew, aħna ndirizzajna dan anki eh, mal-Kunsill f'Marzu u aħna ħankunu qed naħdmu eh, mod intensiv biex naraw eh, jekk nkunu nistgħu nintervjenu b'mod komuni fuq livell Ewropew ħanamlu dan f'xejn ta' Ġunju għandna laqat ta' livell oli mal-stakeholders u bad eventualment nirrapportaw lura lilkom u lill-Kunsill. Hemm ħafna blati li għet jista jindirizza di kustjoni minnu, ma sempliciment pero għet nejdilkom naqra kif għan proċedu. Ovvjament, il-kwestjoni dwar il-kwalità tal-ingredienti, kwalità tal-ikel, l-effetti possibli konsegwenzi fuq s-saxħa hemm ukoll oħrajn li huma marbuta ma' ħidma tal-kollegi tagħna f'Diġi Grow hemm ukoll il-kwestjoni tal-prassa qarrieqa. Aħna qed nevalwaw Għet naraw li f'dan l-approċ globali nindirizzaw dialogu eh, mal pajiz interessati hemm azzjoni konġunta, CPC, f'dan ir-rigwar, ġifieri minn ħatana nagħmlu l-mutana u nippruvaw naraw li jkun approċċ mill-iktar bilanċjata dak li qed nagħmlu bħalissa kif tafu il-pożizzjoni politika ta' Sinjura Jorova tafuha ġveri tistaw t-referu l-ura għalija fuq il-mistoqsijat ta' Sinjura Gebald l-ewwel tweġiba tiegħi hija iva. Aħna nippruvaw illi naraw illi il reġimi online u offline mhumiex biss kompatibbli imma jkunu sottomessi eh, għall-istess kondizjonijiet u eh, nishtiq nejdilkom eh, illi l-evalwazzjoni tagħna u dan aħna ħaniċċaraw fl-evalwazzjoni ta' impatt fi CRD kif ukoll f'direttiva oħra fuq il-konsumatura dawn jagħtuna biżejjed lokal manuvra biex niżguraw il-kompatibilità u reġim indaqs għatnejn bieħ online u offline u jena dan ukoll fl-intervent eh, preċedenti tiegħi. Ġivissa naraw fuq il-mistoqsija dwar eh, id-differenza li teżisti nasab dik la vera kwistjoni x'inhu il-bilanċ bejn eh, l-intejbu l-armonizzazzjoni fuq dan il-punt eh, u li ċittadini jibbenefikaw minn dan u rispett ta' standards differenti u kella tradizzjonijiet differenti li zistu fl-istati membri. Eh. Nasab l-armonizzazzjoni ma jfissirx li għandha tnaqqas standards nazzjonali din hija kwestjoni kruċjali. Għalina dan huwa pass fundamentali il-qoddim jekk l-ewwel intemmu regolament CPC. U dan huwa possibbli fil-ġemat li ġejjin naf li rapporter ma kienet hawnhekk, però kienet hawnhekk ftit minilu, però nista' ngħid li aħna jekk alla rita nistgħu nilħqu kompromessa mal-Kunsill u mal-Parlament xejn hawnhekk nirringrazzja lill-Parlament Għalla li għax eh, zgura u koll li il-Komissjoni tal-appro l-iktar prominenti fit-nedija tal-azzjonijiet konġunti kif ukoll li kunem eh, reġim ta' kumpens iktar b'saħħtu għal konsumatur biex kunem rispett ukoll ta' tradizzjonijiet nazzjonali u naraw li r-rwol ta' tal-kooperazzjonijiet tal-konsumatur ikun tal-assoċjazzjonijiet anzi tal-konsumatur ikun imħares u naraw ukoll il punti kollha sensittivi u l-punti interessa ta' interess għal kulħadd eh, jiġu mħarsa. Nifmu li miex miex faċli. Nittamaw issa illi ikonna xi soluzzjonijiet tal-konsumaturi Ewropej għal ehm, kumpens kollettiv rridu eh, nistennew l-ewwel għandna l-evalwazzjoni, għandna rakkomandazzjoni tal-2013, aħna preżentajna proposta leġislattiva. Naf x'inhi l-pożizzjoni tagħkom u aħna favur dak li għattu anke favur l-armonizzazzjoni ta' beħ online u offline aħna qed naħdmu mill-qrib mal-parlament fuq din kwestjoni fuq il-viabilità tal-prodotti. jew durabilità, ma nafx forsi aħjar dil kelma li senjura Manfredi, bil-permess tiegħek sinjura kurazza bilt eh, nadel kelma li sinjura Manfredi eh, fuq din kussjoni ta' durabilità. Grazzi ħafna. Francisco, Eva, Senjora Gabbard, nixtieq nfakkar din kwestjoni ta' eh, iva, sewa qalbna sajtu forsi rawa il konklużjoni tal-fitness check turi. L-importanza tal-isforzi tal-Kummissjoni illi qed tipprova taġixxi iktar fil- l-istruttura usa tal-ekonomija ċirkolari, meta aħna ressaqna din din proposta rajna illi kien hemm eh, misleading green claims eh, qed naraw eh, fil-fatt li tendenza tikber in-nies qed isiru iktar u iktar favur l-ambjent u qed din hija ħaġa pożittiva, però dan ifisser li tesponjom ukoll għal iktar riskju għal er minnaħa tal-kummerċanti għaliex hemm ħafna iktar li qed jippruvaw jużaw prodotti eh, li qed jgħidu li għandhom inqas impatt fuq l-ambjent imma minna jerebda prof, minna jerebda evidenza, naħseb li aħna tamin nkunu iktar attivi fuq din kwestjoni, naraw ukoll li nieħdu ċertu deċiżjonijiet tajbin biex nipprevjenu eh, din tip ta' mġiba, però hemm ħafna iktar li rrid isir. Naħseb li jekk il-Parlament jaqbel mal-idea tagħna illi natu eh, rikorsi individwali għal dawk li kunu vittma ta' prassi kummerċjali Erri, eh, naħseb li dan fl-aħħar mill-aħħar jgħin biex nirħu kollanijiet tal-ekonomija ċirkolari. Spiss l-lum il-ġurnata l-konsumaturi si pruħu eh, bi prodott li fl-aħħar mill-aħħar mandux il-karatteristiċi favur l-ambjent illi kienet eh, il-kummerċant kienet jgħid li għandu u anki jekk nħarsu lejn eh, id-drittijiet taħt id-direttiva l beħu l-garanzija l-konsumatur nasab issa ta' min ikonna wkoll ċertu drittijiet diretti u anki talba għad-danni eh, il-konsumatur ikun jista' jappella li f'każijiet fejn il-konsumatur fejn il-kummerċant kien arriqi fil-prezentazzjoni tal-karatteristiċi tal-prodott. Naħseb li dan kollu rridu nħidduħu ukoll fl-imkien ma' reviżjoni ta' direttiva tal beħ garanzija l-konsumaturi qed diskutu hawnhekk kif ukoll fuq il beħ ta' prodotti online u offline rridu naraw naqra jekk x'namlu iktar aħna qed naħdmu jitfit mal-kollegi ta' DJ Ambient li b'mod ġenerali qed jippruvaw jagħmlu iktar ċara biex il-konsumatur jifhem x'għandu jistenna x'għandu jistenna kif ukoll il-ħajja tal-prodotti. Rridu naraw li dan kollu jwassal biex insaħħu l-azliet sostenibli tal-konsumatur. Grazzi ħafna sur Fonseca Morillo, kif ukoll Sinjora Manfrede, naseb dak item il-prezentazzjoni tal-riżultati tal-evalwazzjoni tal-, -riżultati, tal evalwazzjoni tal leġizlazzjoni li għanna fil-konsumaturi nejdilkom untenni kemm aħna interessana mm, fl-imkien mal-Kumitat tal-Konsumatur li jkollna leġizlazzjoni Ewropea armonizzata li hija faċli biex il-konsumatur jifima u li tista' tiġi applikata faċilment. Naddu issa għal-punt li jmiss, ġifiri l-opinjoni għall-aċċess ta' beni minn pajjiżi terzi u servizzi għassu eh, intern Ewropew eh, fil xi Repubbliku f'proċeduri li appoġġew negozjati għal aċċess eh, ta' pajjiżi u servizzi tal-Unjoni għal xiri pubbliku eh, ta' pajizi terzi. Sur Evan Stefanek u rapporter tal-PPN nibdew tal-iskambju ta' femmiet billi ngħaddi l-kelma l-rapporter. Grazzi ħafna Senjora President, permettu li ngħidilkom li kien hemm l-adozzjoni tal-ewwel proposta tal-Kummissjoni f'Marzu tal-2012 biex titwaqqaf jitwaqqaf strument ta' xiri internazzjonali. L-idea hija li hawnhekk inżidu l-lieva tal-Unjoni meta nitkellmu dwar negozjati għal titjib ukoll ta' aċċess eh, ta' operaturi ekonomiċi Ewropej eh, li jinsabu f'pajjiżi terzi meta nitkellmu dwar eh, swieq ta' xi Repubbliku. Kien hemm emendi li tresqu fil-plenarja tal-2014 għal proposta reġjonali tal-Kummissjoni mbagħad il-kwestjoni marret lura għall-Kumitat għal konsiderazzjoni ulterjuri. Iżda xorta waħda il-Kunsill kien maqsum fiħdan u Kien kienem eh, numru ndas ta' favur, ta' pajjiżi kontra u favur. Il-Kunsill għadu mhux attiv fuq din kwestjoni u allura naħseb li il-Parlament ma setax jidħol fi f'negozjati ta' trialogu. Meta wieħed jirrifletti fuq is-sitwazzjoni tal-Kunsill, tres et proposta emendata f'jannar tal-2006 26 ta' għanna preċizament u uh, wara jiena provajt nati segwitu għannum tal-komitat brabta ma l-emendi li tres um il komissjoni kienem l-emendi u koll il-ġew adottati nar l-ottubru 27 ta' ottubru 2016 daw l-emendi tal-imko jindirizzaw il-kompetenzi esklusivi ankella maqsuma ta' dan il-kumitat. Hemm numru wkoll ta' emendi imko illi ġew konsidrati fil-proposta emendata tal-Kummissjoni tal-2016. Grazzi ħafna sur Ivan Stefanek, issa għal essendi Nikola Danti. Maria Grappini non può essere stamani presente per un impegno che aveva. Grazie, Sor Presidente. Din. Ija opinjoni. Ġifiri, eh, dinija kif eh, nasibba. Grazzi ħafna xogħol li sar fuq dan ir-rapport. Dan ir-regolament irid ikun irregolat tajjeb b'mod li nevitaw każijiet ta' konkurrenzi mhux ġusti. Għal din ir-raġuni naqbel mal ma' deċiżjoni tal-Komissjoni li temenda dan ir-regolament irridu nikkonsidraw wieħed mill-objettivi ġenerali tal-Unjoni ġifieri sosten eh, fl-appoġġ ta' pajiz li qed izviluppaw f'dak li għandu mingħajr ma dan iwassal li jagħmel ħsara fost l-SMEs Ewropej. Din proposta tal-Kollament tagħmilha possibbli li da pajjiżi terzi li li jihdu sem f'dan il-negozju jirrispettaw ir-regoli tal-Unjoni u jirrispettaw anka eh, il-settur ambientali, soċjali u l-integrazzjoni soċjali, integrazzjoni fid-dinja tax-xogħol kif ukoll rispett għax-xogħol fost id dizabli kif hemm imniżel fir-regolament 2014 fost oħrajn. Inħossu kollin rridu nippreċidaw il-ħtieġa illi li jkun adazzjoni minn naħa ta' pajizi mem e, terzi ta' ċerti passiv dak li għandu x'jaqsam mal e, e, f'dak għandu xisama inklużjoni ta' dawn fil sugoni uniku. Unawgura mill-aħjar, grazzi. Alde, issa, għall-alde dita xaran sova. Grazzi, Signora Presidente, Ovvjament nixtieq nirringrazzja l Livan għall-opinjoni tiegħu. Għal-għavada nixtieq ngħid li l-opinjoni tiegħi fuq din il-proposta ma, ma bidliċ eh, meta għabla ma l-istess opinjoni tiegħi fuq l-ewwel eh, proposta bħala ex eh, diplomatika u għattajt karriera u koll fi settur kummerċjali naħseb li il-konsekwenzi tal-adottar ta' proposta bħal din jistgħu jkunu biss negattivi u kontraproducenti għall-Unjoni Ewropea u negozji tal-Unjoni. Ħan nejdu l-affarijiet mod sempliċi. Malbi minn maru għal diġà meta nkomplu nżidu fl-aħħar mill axar qed inwasslu għal iktar protezjonizmu flokin għasa fl-aħħar mill-aħħar ħajkun wkoll retaljazzjoni jekk u swieq tagħna hija teddida u tibqa teddida nasab illi aħna huwa hija l-ħidma tagħna li nippruvaw naraw li neħħu din it-teddida u ma naħsibx illi illi dak li qed proponu jagħmel sens għal li dan ifisser li aħna ħankun qed nagħlqu issu għal uh, pajizi bħal l-Istati Uniti u oħrajn li aħna għana kummerċ magħhom, jiġifieri ma nasibx li dan kollu jista' wasal ukoll eventwalment biex ikonna deals kummerċali aħjar. Nemmen li dan il-benefiċċju li qed issemmu huwa qasir żmien hija viżjoni miopika. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar ħanispiċċaw binqas teknoloġija moderna u inqas alternattivi għal konsumaturi tagħna biex ma semmix ukoll il-ħmar il-lejl amministrattiv eh, fl-aħħar mill-aħħar għaliex hemm il-mekanizmu tal-aġġustament ta' prezzijiet li rridu konsiderazzjoni il-gwerra kummerċjali modija u rew li din it-tip ta' attitudni eh, jistaw waslu għal swieq illi huma barra is-suq tal xiri pubbliku. Eh, naħseb illi dan kollu wasani biex ngħid li din din il-metodoloġija mija xaqlija u allura dan iwassani biex jena ressa eh, emenda li hija kontra nittama il Ivan ma personali l jena eh, jaf kif jaxseba u ħafna drabi appoġġajtu fejn aħna naqblu. Is-sinjura Reda, jienet nitkellem għal nom ta' Shadow Rapporter, su Pascal Arimu, nixtieq naqra dikjerazzjoni tiegħu eh, tiftakru li grupp tagħna kien tassew kontra din il-proposta lura fl-2013 eh, l-għana u lini kien illi nisforzaw il-ftuħ ta' ta' xirija non u eh, niprofaw naraw li ma kunx hemm kompetizzjoni inġusta bejn kummerċanti u u eh, nasab li rridu nifukaw fuq dawn li ġejjin. iġifiri li kunem titjib eh, federattivi ta' xer pubbliku Ewropew, partikolarment fuq il-kriterji ta' sostenibilità għal kontratti kollha kif ukoll li jkollna etika soċjali eh, li tiġi rispettata minn dawk kollha li jkunu qed jieħdu sehem fil-proċess ta' seħħa ta' offerti. Barra minn hekk għandna nippromovu wkoll kriterji ta' sostenibilità fil- eh, fit-tenders u wkoll importanti li jkun hemm aċċess indaqs għal dawk għal kumpaniji żaru medji u għal kulħadd bl-istess mod. Importanti biex ikun hemm iktar proċess ta' xi Repubbliku eh, illi jkun konformita ma' dak eh, illi għanna fi regoli tal-WTO u fl-axar mill-axar dan eh, wasana biex nejdu li aħna eventualment jek teħdu konsiderazzjoni dan kollu nkunu pozittivi fuq din il-proposta. Grazzi. Adam Zeinfeld. Sur Adam Seinfeld. Grazzi. Sfortunatamente, nibza li għet nitkellmu dwar suġġett ta' sew diffiċli. Nista' nifhem l-idea. Illi qed inħeba uh, wara hija moħbija wara dan it-tekst. U nifhem ukoll diffikultà ta' rapporter tagħna Ivan. Nifhem ukoll uh, il-motif wara ċertu eh, stqarijiet diffiċli eh, nasab hawnhekk eh, għandna qudiemna wkoll proposti li huma xiftit diffiċ biex wieħed nizzilhom nasab illi hawnhekk però naqbel ma dita qegħdin situazzjoni diffiċli fl-Ewropa, fid-dinja kollha kemm il-protezzjonizmu jiddomina, jiddomina fuq l-ispirtu ta' ftuħ il-movimenti li qed eh, jespandu li qed ikunu iktar u iktar suċċess ma' dawk li qed jitolbu l-iżolazzjoni eh, li jisseparaw irwihom mill-oħrajn li jħarsu il-frontieri tagħhom u jħarsu l-għana kollha tagħhom għalihom. Naħseb li f'dan il-kuntest eh, meta wieħed iqis l-Unjoni u anke pajjiżi terzi qed naraw eh, azzjonijiet eh, li ħarsu l-imprizi u l-ekonomiji propri għaskapitu ta' dawk barranin. L-lum għanna u dim il-mejda proposta fuq is wahdini li eh, qed naraw li bil matermuat għal affarijiet din jimxu lejn is-settur privat u illi propju jiġdu illi qed ikunu iktar eh, protezzjonisti l-aħħar proposta biex insemmi eh, per eżempju dik eh, tal-ħaddiema mm, stazzjonati naħseb illi hawnhekk għandna bżonn rivoluzzjoni. Għalfejn qed nitkellem hawnhekk fuq dan kollu fil-kuntest ta' diskussjoni fuq xi Repubbliku. Jekk eh, nemnu li nistgħu nieħdu azzjoni repressiva biss f'settur wieħed, eh, naħseb il-min għandu dan f'moħħu eh, qed jarralu. Illa li jekk aħna jkollna dan l-ispirtu protezzjonist illi jindirizza biss ċertu imprizi f'ċertu stati membri f'settur settur privat, eventualment ħajkun hemm imprizi oħra fi settur pubbliku illi ħajjeħdu l-istess tip ta' azzjoni. Illum il-ġurnata qed nitkellmu fuq is-settur ehm, tal tax-xiri pubbliku eh, li kun hemm sitwazzjoni ndaqs eh, bejn l-imprizi anke wkoll meta wieħed jitkellem dwar il-pajjiżi terzi. Pero jekk aħna maħniex kapaċi illi nitfaw fuq l-istess livell diġà daw kollha li huma parti mis-suq eh, interni li huwa propju wieħed mis-sissien eh, li fuqhom mibnija l-Unjoni Ewropea, naħseb jekk aħna ma, ma nistawx naraw illi ikun l-ordni u nimponu dan fl-Unjoni, ma nafx kif ħanaslu ma pajjiżi terzi, eh, fl-axar mill-axar eh, nemmen il-pozizjoni komuni dejjem ħatkun iktar b'saħħitha minn minn miżuri repressivi għaliex eh, eh, dan tal-axħar imorru kontra l-ekwilibrju, kontra situazzjoni ndaqs eh, u fl-axħar mill-axħar l-affarijiet ħadmu kontrina. Naħseb vera, anki jekk għanna situazzjoni ekonomika diffiċli, għanna u dimna u koll swi oħra, swi per eżempju azjatiċi u afrikani, li u koll Ewrew illi naħseb eh, mhuwiex għaqli illi din ġlieda nagħmluha ġlieda politika, titibqa' ġlieda ekonomika. Grazzi ħafna. U issa għana kelma l rapporter Sur Stefanek biex jala id-debattitu. Grazzja ħafna, nishtiq nirringrazzja l-kollegi għal-komment il-pozizjonijiet, nemmen l-argument li eh, l-suq intern mux għet jaħdem eh, kif nishtiquh, eh, li forsi hemm ċertu prassi kummerċjali inġusti, pero nemmen li propju għalek aħna rridu naħdu konsiderazzjoni tendenzi globali, rridu namlu speċi ta' u allura rridu nikkonsidraw serjament ċertu punti partikolarment mill punt di vista ta' negozjati li għam jistennewna kif ukoll negozjati kummerċjali. Ħares bil-qoddim negozjati li jmiss eh, ta' japwis eh, peress eh, li għana lil Jean-Yves Mull il-kap ta' Digitrade bil-qarb kollha nadilu l-kelma. Grazzi, Signora Presidente. jiena fil fat kap ta' unita Digi Grow, però għanna wkoll kollegi minn diġi trejta fuq eh, dan id-dossier jiena grat ħafna għal din id-diskussjoni fuq eh, l-adozzjoni tal-proposta emendata mill-Parlament f'jannar tal-2016 nixtieq ngħid li fil-fatt l-idea oriġinali ma nbidlitx eh, mill-2012 law imma wkoll mill-adozzjoni ta' din il-proposta riveduta nafu l-Unjoni Ewropea għandu su ta' xiri li eh, by default huwa miftuħ għal dawk li jixtiequ jieħdu sem eh, u jresqu l-prodotti u servizzi tagħhom minn pajjiżi terzi. Eh, għal kontrarju, pereżempju pajjiżi bħal Ġappun, l-Indja, Turkija u l-Brażil biex nsemmi ftit, kollha japplikaw skemi preferenzjali komprensivi u wkoll ċertu elementi diskriminatorji. Aħna nixtiequ li din is-sitwazzjoni ta' diskriminazzjoni kontra kumpaniji Ewropej ma tibqax fil-waqt li għandna suq li hu fil-kastana u miftuħa għal kompetizzjoni barrani. Allura aħna konvinti li għandna bżonn strument biex insaħħu l-liva tagħna fl-isfera internazzjonali, fin negozjati internazzjonali aħna għan numru eh, ta' għal ċertu żmien eh, kena taħdidiet bilaterali, eh, manku kol f'negozjati plurilaterali, f'dan il-ftejm eh, tal-prokura, ta' WTO f'Ġenevra u għal-avalja nafu li fi negozjat internazjonali hemm naqqas ta' ċertu liva għal iktar ftuħ fissu nemmen illi il-proposta emendata tal komissjoni ħadet in konsiderazzjoni n-numru ta' emendi illi ġew votati fil-Parlament fl-2014 u konfermati eh, mill-istess Parlament jieħu koll konsiderazzjoni il-punt imqajma minn numru ta' sati membri fin negozjati li kien hemm mal-Kunsill nixtieq nsemmi minnhom fil-fatt il-proposta emendata tal-Kommissjoni ma diex suġġerixxi l-possibilità illi eh, ikun emmelu anki temporanju tassu eh, Ewropew għal eh, dawk li u joffru minn barra l-Unjoni il-prodotti u servizzi tagħhom. Pero meta inqablu l-offerti differenti li jisiru naraw li ma jkunx hemm impatt fuq eh, il-prezz aħħari illi jitħallas. Ġifieri il-prinċipju ewlenina tal-Unjoni illi huwa hija suq miftuħ jibqgħu hekk u qed nikkonfermawh fil-proposta emendata. Daħanna wkoll numru ta' tibdiliet biex dan l-istrument inħafuħ minn punti vista amministrativa. Naħejna dak li aħna sejjaħna bħala decentralized bidder, ġifiri li ikunem min jirrestrenġi l-access għal ċertu għal ċertu bidders dan flimkien mal onor tal-prova li irrit eh, jintafa fuq eh, il-partijiet eh, il-pajizi fil-mira u mux fuq il-partijiet kontrajenti. Nishtiq nejt li fuq talba specifika tal-parlament, deċidejna neskludu merkam applikazzjoni mux biss l-LDCs imma u koll pajizi oħra imma u koll l-SMIs Ewropej nixtieq niżgura li dan il-Kumitat kif ukoll il-Parlament illi din proposta emendata mandiex eh, ikolla impatt fuq eh, l-applikazzjoni ta' direttiva fuq ix-xeri pubbliku illi ġew adottati fl-2014 u li issa qed jiġu implementati fl-istati membri. Dawn id-direttivi fuq ix-xeri pubbliku jibqgħu japplikaw u jibqgħu japplikaw kemm għal dawk li jixtiequ sehem fi proċess ta' sejħa l paldi fl-Unjoni u kemm dawk minn barra u eh, nittamaw eh, illi issa permessa dak li qed inresqu ndaħlu dimensjoni ta' xiri proċess ta' xiri pubbliku eh, internazzjonali. Grazie ħafna tal-li tajtu l-Kummissjoni dan il ċans eh, li partiċipa f'din id-diskussjoni, Sinor President, nittamaw li anke wkoll dan ħaj jixprun iktar diskussjoni fi dan il-Kunsill fejn hemm numru ta' diskussjonijiet eh, tekniċi li saru is-sena li għaddiet, però ftit li xejn inkiseb din is-sena grazzi ħafna Ġanjiv Mohi għal prezentazzjoni tija, kimminna ta' kommissjoni, data ta' skadenza 3 settamendi hija 27 ta' ġunju f'nofsenar dan item l-iskambi ta' femmijiet fuq l-aċċess ta' servizzi u beni ta' pajzi terzi su inter tal-Unjoni naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda ġifiri l-infurzar ta' direttiva 2016-123 fuq servizzi fissu intern eh, illi eh, jitfaw eh, issies għal proċedura ta' notifika għal skemi ta' autorizzazzjoni u rekwiziti marbuta ma' servizzi li jemendaw direttiva 2006 tal Wieħed, tnejn tlieta u regolament 1024 tal-2012 fuq kooperazzjoni amministrativa permezz ta' sistema ta' formazzjoni ta' suq intern. Rapporter huwa Sergio Gutierrez, preto tal essendin ixtieq ngħidilkom li diġà kien hemm adozzjoni tal-approċċ ġenerali fil-Kunsill permessa fast track nhar 29 ta' Mejju, e, data ta' skadenza għallimko huwa il-vot tal-Kumitat ta' Novembru 20 u 21 aħna għadna rridu nħarsu anzi kien hemm talba għal ħarsin ta' sussidjarjetà minnaħa ta' Franza u l-Ġermanja. Naħseb li nista' nibda billi nagħdil kelma l-Kummissjoni, is-Sur Henning Einstein eh, ta' DG Grow biex jippreżenta l-proposta u l-evalwazzjoni ta' impatt. Grazzi. Għandek il-kelma, grazzi, eh, grazzi Signora President, u l tajba, onorevoli membri u kollegi, eh. grazzi tal-li tajtuni dan il-ċans biex eh, niprezenta din. Il-proċedura ta' notifiki nasab li bil li hawnhekk għandna vantaġġi ekonomiċi rapporti mhux biss eh, minn ħatana ma wkoll mill-Bank Ċentrali Ewropew, mill-OECD illi juru il-benefiċċju ta' proċedura bħal din fis-servizzi kif ukoll implementazzjoni aħjar ta' direttiva ta' servizzi eh, li jistaw waslu kol għal effetti pozittivi. Emmu kol l-idea li l-proċedura ta' notifika prezenti eh, ma tipprevenix mill-li kunem li xkiel prezenti li jem. Fil-fat aħna kena njedu numru ta' piloti eh, fuq miżuri illi fuq miżuri ġodda li jidaħlu l-istati membri naħseb illi eh, bdan f'moħna l-qorti Ewropea tal-Awdituri u aħna talbu l-inforzar aħjar ta' proċedura u ta' din id-direttiva u biex ikun hemm ukoll titjib tal-proċedura ta' notifika hemm 80% tal-partit interessati li jemru l-proċedura eżistenti wkoll li ma taħdimx kif suppost. Kif għatta għana kważi 10 snin esperjenza bil-din tip ta' proċedura fid-direttiva ta' servizzi, rajna li ma taħdimx tajjeb, ħdimna ma l-istati membri, rajna naqra ma l-esperti tagħhom kif nistgħu ntejbu kif taħdem il-proċedura eżistenti, però wasanna li jrid tkun hemm reviżjoni leġislattiva biex din taħdem tajjeb. Uħut me raġunijiet taw isibu għamna għawnek madwar design filmija ta' notifik tal-miżuri notifikati jkunu diġa ġew adattati, ġifiri skambi ta' femijiet jew inkella xi diskussjoni tista' jkollhom um, eh, firħa tista' tajt barra minn hekk ta' applikazzjoni eh, tal-obbligu ta' notifika mhuwiex daqshekk ċarċ ta' rekwiżiti importanti bħal pereżempju skemi ta' awtorizzazzjoni mhumiex kopruti hemm nuqqas ta' konformità ma' biss seba' stati membri li eh, huma fl-oriġini ta' dawn il design fil-mija ta' notifiki li jaslunna nixtieq ngħid li eh, l-stakeholders eh, m'għandhomx eh, aċċess għan notifiki ġifiri naħseb li dan wasal għan nuqqas ta' trasparenza fil-famat għan nuqqas kbir biex ikona mekanizmu għal daqstant ta' li kun effettiv rridu intejbu l-kwalità ta' servizz kif ukoll tal mizuri nazzjonali permessa skambi tal-aħjar prassi qabel qabel però ma jiġu adottati. U fl-aħħar mill-aħħar irridu nevitaw li jkun hemm eh, miżuri sproporzjonati jew kellhom mhux ġustifikati li jiġu adottati partikolarment minħabba l-effett negativ li jista' jkollhom fuq il-kompetitività u fl-aħħar mill-aħħar irridu indaħlu trasparenza għal partijiet interessati. L-elementi ewlenin eh, li konna direttiva eh, li tkun tista serraħ fuq għannifisa eh, biex implementa eh, dak li deġa għanna fil-direttiva ta' servizzi, pero nixtieq ngħid li din ħadib qabla bra mit mux għan bidlu lebda kontenut minna, qed nitkellmu eh, biss dwar tibdil fil-proċedura ta' notifika. Naħseb li għandna bżonn proċedura speċifika su generis unika li li din tirrifletti natura ta' regolament ta' servizzi li hija differenti minn dik tal-prodotti, tal ma irridu strument tal-Istati membri, il-Kummissjoni partit interessati biex naħdmu flimkien Hemm ukoll perjodu ta' tliet xhur ta' konsultazzjoni li jridu nieħdu konsiderazzjoni però li xenejta hawnhekk maħniex qed noħorġu b'xi ħaġa kompletament ġdida, għandna proċedura ta' notifika ġdida l-implementazzjoni aħjar, għandna tlet xhur qabel adozzjoni fejn l-istat membri ġej notifikat madwar 10% ta' notifika li nirċievu ikun hemm ħruġ ta' kummenti mill-istat membri u kummissjoni 90% m'hemmx kummenti dwarhom. Ġifieri dan biex intikom idea u u għabis fl fil-mija tal-kazijiet verament ikun hemm tħassib sostanzjali fuq marbuta mal-miżura ta' notifika wa biss f'dan il-wieħed fil-mija li aħna qed nofru possibilità ta' kummissjoni biex toħroġ twissija biex ikun hemm dialogu iktar dettaljata ma' l-istat membru notifikat u biex ikun hemm is-seta ta' kummissjoni tinżamm biex tieħu deċiżjonijiet apparti eh, il-miżuri li diġa fil-direttiva ta' servizzi skondin il-proċedura ta' notifika hemm ukoll l-aġġustament ta' sistema IMI li trid issir, però minn punt ta' vista tekniku fattibbli, aħna rridu noħolqu uh, public interface biex ikun hemm aċċess għall stakeholders uh, imma wkoll biex ikun jistgħu jikkumentaw f'dan il-proċess ta' notifika kif in huwa il-każ għall prodotti, sfortunatament però preżentament mhuwiex uh, possibbli għas servizzi hawnhekk għandkom screenshot ta' kif taħdem la jemaj prezentament ġviri għandkom daw l-formuli li jrid jintlew u hemm ukoll traduzzjoni automatika tal-informazzjoni li joffru. Grazzi ħafna tal-istudentuni għal dan id-dibattitu. Grazzi ħafna sur Henning Ehrenstein, issa l-kelma l-sur Sergio Guterres Preto. La Commission eh, President, grazie anche al Commissione tal-prezentazzjoni. Għadda najt li jenna ftitxur issa mux ħazin naħdmu mal-kommissjoni, mal-konsil, kif ukoll ma' shadow rapporters biex eh, flimkien niprovaw naslu għal konsens dwar din id-direttiva ta' notifiki. Fil-fatt aħna naqblu mal-għanijiet illi għanda il-kommissjoni. Issa, huwa minnu li hemm ċertu punti ta' ċertu punti konfliġenti li mhux qed naqblu fuqhom per eżempju li naqblu li mandux ikun hemm xkiel mhux ġustifikat li għandna ntejbu l-proċedura tan-notifiki, naqblu wkoll ma l-maġġoranza tat-test li qed ikun propost, imma jibqa' l-fatt li il-Kunsill kien eh, kellu opinjoni differenti dwar il-proposta reġina tal-Kummissjoni u l-istess fil-Parlament. Ma tantx konnet qed naqblu fuq l-applikazzjoni tal-anijiet, ġviri dawk li ma dettalji l-irqaq. Saħna nemnu li hemm ċertu konsens li jista' jkun possibbli biex bekk din id-direttiva kemm jista' jkun tiġi approvata mal-ewwel qari u tiġi approvata kemm jista' jkun malajr. Biex, din isir, biex dan isir realtà, irridu kemm jista' jkun eh, nanalizzaw l-iżjed problemi prominenti. U hemm tlieta minn dawn il-kwistjonijiet ewlenin. L-ewwel nett kemm ser ikun rapidu kemm se tkun rapida il-proċedura leġislattiva. Iġifieri li id-direttiva ta' notifiki ma ġib ma ġib ma ġibx magħha ħafna dewmien fil-kapaċità tal l-istati membri għaddu l-leġislazzjoni. It-tieni problema hija li nigarantixxu l-bilanċ kostituzzjonali bejn il-Parlamenti Nazzjonali, il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-Qrati tal-ġustizzja. U dan jorbot eh, li siet ma' artikli 6 u 7 fuq il-proċeduri ta' twissija u ta' deċiżjon, ta' teħid ta' deċiżjonijiet. It-tielet problema huwa li nżidu ċ-ċertezza legali għal ċertu kunċetti bħal pereżempju l-obbligu illi eh, tinħareġ notifika, jew li tinħareġ notifika mill-ġdid. Issa dwar il-proposti konkreti tagħna. Aħna nishtiqu għadan, f'dok li ma' definizzjonijiet nixtiequ definixxu adozzjoni, eh, ġifiri, najdu illi l-adozzjoni hija deċiżjoni minnaħa tal-istati membri illi mbagħad warajja ma jistax ikun hemm modifika tar regolament applikabbli. Ġifiri, dak li qed nifmu aħna b'adozzjoni huwa li id-deċiżjoni ħarija tkun diġà tieħdet mill-gvern għadek li hija regolamentazzjoni jew inkella tkun diġà tieħdet mill-Parlamenti Nazzjonali jekk qed nitkellmu fuq proċessi leġislattivi. Para minn hekk nasbu wkoll li huwa importanti meta nitkellmu fuq l-obbligu ta' notifika illi inħarsu lejn żewġ aspetti jew tlieta l-ewwel nett. Nixtiequ niddefinixxu l-obbligu ta' modifika. Meta dawn il-modifiki iġibu bidliet sostanzjali għat-test eżistenti. Naħseb li hemm bżonn din id-definizzjoni biex l-operaturi kollha jkollhom iżjed ċertezza legali. Iġifieri rridu niddefinixxu x'inhija modifika sostanzjali u fl-istess ħin irridu wkoll nispaċifikaw iżjed ċertu kwistjonijiet partikolari. L-ewwel net ma rridux dewmien, jiġifieri rridu wkoll modifiki dwar il-proċedura ta' ħruġ ta' twissija mill-ġdid. Irridu neskludu l-obbligu illi tinħareġ notifika mill-ġdid meta jkun hemm emendi fil-proċess leġislattiv Għaliex dan, apparti mill-li ħajtawwal il-proċess, jista' jkun li wassal għal konflitt e, bejn id debattitu parlamentari u il-konsekwenzi amministrattivi. Ġviri, jekk inti għandek abbozz ta' liġi li qed jiġi diskuss fil-Parlament, ma nixtiequx li minn dak il-dibattitu mbagħad joħorġu ċertu obbligi ta' notifika minn ġdid. U rridu wkoll ikollna konna skadenzi konkreti. Ħanintroduċu emenda li fiha ngħidu illi n-notifika mill ġdid trid tinħareġ minn tal-inqas għadzi li li zed fi żmien xar mill-adozzjoni biex bekk. Jekk ikun hemm modifika sostanzjali, ma ġibx magħha skadenza ġdida ta' tliet xhur oħra u ma noqogħdux dejjem nestendu l-iskadenza u mbagħad il-proċess ta' ratifika jispiċċa twil ħafna. Irridu wkoll neskludu il-żoni żgħar fejn hemm inqas minn 10,000 il- il-persuna tajx hemmhekk. Aħna nasbu li l-modifika għandha seħ li żjed meta għandek impatt ekonomiku, meta għandek xkien mhux ġustifikat fuq is-suq. U fil-villaġġi u l-ħula tanqas minn 10,000 persuna, jekk għandek dan ix-xkiel, eh, ma rridux li jkun hemm ċesta burokrazija, ċesta ta' proċediment ta' notifiki, aħna fi Spanja għandna iżjed minn 6,000 ir-raħal ta' inqas minn 10,000 ruħ. U fi Franza wkoll għandhom għandhom għatt mhux ħażin. Allura jekk il-proċess amministrativ irid ikun notifikat U ħajġib mi għallura dak il-proġess twil kollu li għed li għed nirregolaw għawek. Naħseb li ħankun għed impoġġu bis kbir wis fuq raħalli wara kollox u għazajru, għalek mux ġustifika biex ma tanġem nis fih. ħagġa oħra kif għal il-konsillu koll, matul laqa li kien hemm matul eh, bejn il-Parlament u l-Kunsill u mbagħad wara informajna l-Kummissjoni, iddiskutejna klawżola ta' urġenza illi għal kwistjonijiet soċjali jew ambjentali tista' sservi biex eh, tiċċekken l-iskadenzi ta' notifika tnaqqashom. Fil-proċedura ta' ta' twissija u ta' deċiżjoni, rridu wkoll niprofaw li garantixxu illi l-oneru tal-provi eh, ma jgħax kollu fuq il-Parlamenti Nazzjonali. Aħna ħan nissuġġerixxu bidla fl-iskadenzi biex kemm jista' jkun iskadenza tkun qasira, imma l se ħaġa importanti hija illi nixtiequ nimmodifikaw il-proċedura b'tali mod illi l-Parlamenti Nazzjonali ma jkunux projbiti milli jaddottaw deċiżjoni għal kemm tkun inħarġet twissija li nixtiequ li il-Parlamenti Nazzjonali ikunu jistaw jaddottaw id-deċiżjoni imma mbagħad jekk wara l-proċedura ta' twissija il-Kummissjoni jidrilha illi l-adozzjoni minn tal-Parlamenti Nazzjonali ma immodifikax biżejjed il-proposta minħabba mit-twissija, f'dak il-każ il-Kummissjoni tista' tirrikorri quddiem qorti ta' ġustizzja ikun hemm friżar tal-adozzjoni sama tittieħed deċiżjoni jekk il-direttiva tas-servizzi u xa tkun miksura jew le. Iġviri, mux għed niprojbixxu il parlament Nazzjonali jieħu deċiżjoni. Ma rridux nħolqu konflitti aħna wara kollox. Irridu nevitaw dan il-konflitt. Allura x'jiġri? Il-proċess ikun ifriżat, il-Kummissjoni tirrikorri Kummissjoni tirrikorri allura l-proċess kollu jiġi sospendut, eh, jiġi frizzat. Sama il-Qorti ta' Ġustizja l-Unjoni Ewropea toħroġ is-sentenza tagħha. Dan huwa l-modell il-ġdid li qed nissuġġerixxu aħna naħseb li bekk nevitaw ċertu konflitti bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Kummissjoni. Ma rridux ġaqal eh, u nitrasferixxu l-oneru tal l-oneru responsabilità. Sempliċiment nixtiequ innevitaw dawn il konfletti Issa mbagħad il-ġimgħa dieħla fid-dibattiti li fadal nistgħu diskutu iżjed id-dettalji. Kien ħafna li Serġo issa ħna kelma lill-gruppi politiċi ħna għandna ttiri li nispiċċaw il-laqa sa nofsinhar. Kellimni miss. Grazzi, Sur Stefanec. L-għonet ringrazzjan il-rapporter eh, li kien attiv ħafna u beda l-ewwel skambju ta' opinjonijiet fost shadow reporters. It-tieni. Jina nappoġġa ħafna din il-proposta. Dan huwa hija parti kruċjali mill-pakket ta' servizzi biex intejbu s-servizzi fis uh, eh, uniku tagħna nafu li sitwazzjoni attwali mhijiex l-ideali u il-proċedura ta' notifika attwali għal rekwiziti addizzjonali, il-proċedura li kienet stipulata fil-direttiva tal-2006, Eh, rajna li mhijiex effettiva. Allura hemm bżonn bidla kbira. Din il-proposta tal-Kummissjoni għal proċedura ta' notifika mġedda u iżjed stretta hija waħda pożittiva u jiena naħseb illi il-proposta ta' sew illi tajt li l-istati membri dejjem iridu jinotifikaw rekwiżiti ġodda illi ipoġġu fuq il-provedituri ta' servizzi qabel ma' leġislazzjoni eh, tidħol fis-seħ. Hemm bżonn proċeduri ta' notifika illi jaħdmu sew illi jevitaw li kunem eh, li jġibu maħħom u kol proċedura ta' ksur twal ħafna. Jina nappoġġaw kol li il-proċedura ta' notifika ġdida tinkludi u kol rekwiziti nazjonali illi morru li l-in mill-ambitu attuali illi huwa eh, stipulat mid-direttiva tal-2006. Kif diġan tqal il-Konsill Ewropew diġaħa pozizjoni tijaw tiegħu Imma naħseb illi il-proposta tal-Kummissjoni hija ħafna u ħafna ħjar mill-pożizzjoni li ħal-Konsill. Issa, dwar l-iskadenzi, jina nipreferi jekk inżommu l-iskadenza oriġinali biex ikonna biżejjed eh, żmien inħejju għal kompromessi. Għalhekk jiena ħerqan illi nikkopra flimkien magħkom u nittama illi jirnexxina niksbu suċċess biex jirnexxina namlu progress fuq din il proposta tant importanti. Grazzi ħafna lil Livan Issa, l-Onorevoli Girling. Grazzi ħafna, Signora President, jina għedha wek biex nitkellem fissem il-kollega Vicky Ford. Naħseb jina l-unika Angliża li baqa għawek fi Brussell l-lum, allura għandi ħafna x'namel. Għandi noti taħħa ħanqraħom. Jina nappoġġa lan tal-pakket ta' servizzi li huwa li nipromovu il-lotja ta' servizzi transkonfinali. F'din il-proposta il-Kummissjoni il proposta il kummissjoni il kummissjoni edha t-modifika l-proċedura ta' notifika li l-ICR jista' jappoġġa li eh, nwessaw l-ambitu ta' artiklu 4 se riġib effetti pozittivi il-sistema ta' allert f'artiklu 6 ser tajn biex il-Kummissjoni flimkien ma' l-Istati membri jillimitaw miżuri li jmorru kontra il-direttiva ta' servizz. Fl-ewwel laqa inizjali fi Strasburgu diskutejna ċertu punti għan ikkommenta dwarhom. L-ewwel nett dwar it-tempistika tal-proċedura ta' notifika jiena nista' nifhem illi ċertu gruppi jaqblu illi il-perjodu ta' notifika għandu jitqassar skont artikli 3 u jina Imma jiena lesta assuġġerimenti suġġerimenti xtaqt nafza biss illi importanti li jkun hemm min għal skrutinju. It-tieni għal notifika mill-ġdid ċertu shadows jaħsbu illi l-proċess ta' notifika mill-ġdid mhuwiex xira għall-iskop illi għandu għaliex ċertu stati membri jridu jgħaddu mill-istess perjodu ta' tliet xhur biex jerġgħu jirrinotifikaw miżuri. Aħna ma rridux situazzjonijiet fejn eh, stat membri ikunu jistgħu jresqu modifiki binqas restrizzjonijiet Allura ma ridux li ma jkunx li jkun hemm noqqas ta' proporzjonalità u l-Kummissjoni ma jkollix min twieġeb, dan jmur kontra l-iskop innifsu tad-direttiva il-notifika miġdijt tal-emendi hija essenzjali f'din il-proposta. Dwar il-konċett ta' limiti, hemm provi mill-direttiva ta' servizzi li parti kbira mill eh, provedituri ta' servizzi huma fuq livell lokali. Imma jiena nifhem il-bżonn l-opinjoni tar rapporter li ma jridx ikun hemm barax sħiħ ta' talbiet mill-amministrazzjonijiet lokali. Hemm ġettu kwistjonijiet oħra li rridu niddiskutu b'mod intejl fil-grupp tagħna u nagħtukom risposta sa' 12 ta' Ġunju. Thank you very much, Julie. And... Grazzi ħafna, Julie. Fisem l-alde Sinjura Kaja Kalas. Grazzi ħafna, jena nilqa' il-proposta tal-Kommissjoni illi nirrevedu il-regoli ta' notifiki għas servizzi Jidher biċċar li il-proċedura twali miex qed taħdem sew hemm bżonn għodod ġodda biex nevitaw li jħolqu ostakli ġodda fuq is-suq intern. Allura, meta l-Kommissjoni t-identifika miżura illi mhijiex konformi mal-direttiva tas servizzi, il-Kommissjoni għandha jkollha l-opportunità wkoll li tieħu deċiżjonijiet vinkolanti. Mingħajr din is-seta, il-proċedura ta' notifika mm, tkun inutli. Dwar titjib għal fuq it-test tal-Kommissjoni naħseb li rridu nsibu modi kif inżidu trasparenza tal-proċeduri. Per eżempju, irridu niċċaraw iżjed ċertu skadenzi u bħalissa mhuwiex ċar x'jiġri jekk stat membru jonqos milli notifika miżura. Barra minn hekk n-diskutu wkoll fuq liema livell għandna napplikaw dawn ir-regoli biex ikunu l-iżjed effettivi. Nittama li jiena xina naqblu dwar dan li għadni kif semmejt, jiena ħerqana li naħdem mal-kollegi fuq dan il-fajl u li e, flimkien niksbu funzjonament tajjeb tal-regoli tas-suq intern. L-onorevoli r-reda fissam il-ħodor issa. Iva, Grazzina jena għal darboħret nitkellem għannom ta' Shadow Pascal Duron li illum mhuwiex qiegħed fi Brussell. Xtaq jgħid li l-grupp tagħna huwa xettiku ħafna dwar il-proposta tal-Kummissjoni fuq il-proċedura ta' notifika għal dawn ir-raġunijiet li ħansemmi. L-ewwel net peress li naqblu il naqblu li kultant ċertu stati membri jieħdu miżuri li mhumiex ġustifikabbli u li huma diskriminatorji fuq il-fornituri tas-servizzi, l-impatt ta' l-eliminazzjoni ta' dawn il-miżuri eh, naħseb il-Komissjoni taħseb li ħajkun kbir wisq. It-tieni l-Kummissjoni tista' timmina id-dritt tal-amministrazzjonijiet li jirregolaw, speċjalment ta' klient f'artiklu 7 fejn hemm talba fuq l-Istati membri li ma jibba eh, jaħtu ċertu miżuri minħabba eh, seta' teksante. Hemm obbligu wkoll fuq l-Istat membri illi illi huwa limitazzjoni sproporzjonata fuq l-Istati membri din il-proposta minn naħta l-Kummissjoni f'artiklu 4 fuq il-notifika ta' rekwiziti illi effettwaw artikli artiklu 16 ta' direttiva ta' servizzi jeddet illi jerġa' introduċi l-prinċipju ta' pajjiż ta' oriġini li kien prinċipju illi kien tneħħa mid-direttiva ta' servizzi wara ħafna diskussjonijiet. Imbagħad il-proċedura ta' konsultazzjoni f'artiklu 5 ma tippermettix biżejjed żmien lill-istati membri biex jirreaġixxu kif xira għal kummenti minnaħat tal-Kommissjoni. Naturalment il-grupp tagħna huwa favur iġġalih les tal-provedituri tas servizzi, imma dan m'għandux jimmina id-dritt tal-istati membri li jirregolaw. Allura, per eżempju, li jaddottaw miżuri ta' infurzar il-fiduċja tal-istati tal-ċittadini lejn l-Unjoni Ewropea ser tiddependi fuq il-miżuri li ħatiħu l-Unjoni Ewropea. U għalhekk dik hija kundizzjoni għall grupp tagħna biex inkunu nistgħu nadottaw kwalunkwe miżura fil-qasam tas-servizzi. Grazzi ħafna lil Ġulja Reda mela bekk smajna l kelliema mill-gruppi politiċi jekk m'hemm ħadd iżjed li jixtieq intervjeni, ħanerġa' ngħaddi l-kelma lis-Sur Erstein mill-Kummissjoni biex iwieġeb għall-interventi tal-membri parlamentari. Grazzi ħafna, President. Grazzi. Tal-ħsibijiet li samtu miħaj. Ħana jitkellem fuq il-pożizzjoni tal-Kommissjoni. Dwar l-elementi parlamentari, jiena nifhem il-pożizzjoni illi naturalment ma nix impoġġu dubju fuq is-sovranità tal-Parlamenti Nazzjonali biex jieħdu deċiżjonijiet. Issa l-mistoqsija hija jekk dan jitlobx eżenzjoni ta' elementi parlamentari mill-notifika. Eh, Aħna ma naħsbux li dak huwa l-każ għaliex hemm ir-riskju li l-Istati Membri notifikaw xi ħaġa illi ma daqatajn tidher sew imma hija differenti ħafna minn eh, miżuri illi eventwalment jispiċċaw jiġu adottati. Iġifiri, l-iskambju ta' opinjonijiet irrid ikun fuq il-miżura finali, mhux fuq xi abbozz li imbat jispiċċa jinbidel ħafna sa ma jittieħed id-deċiżjoni finali. Aħna wkoll ma tantx naqblu illi eh, nippermettu notifika ex post. Għaliex għal darbohra l skambju ta' opinjonijiet u ta' esperjenzi, allura ma jkollu l-ebda effett fuq miżuri li eventualment jiġu adottati. Dwar l-esklużjoni ta' rħula u municipalitajiet żgħar, nixtieq ngħid li d-direttiva ta' servizzi tapplika fuq l-istati membri biż saffi amministrativi kollha tagħhom. Imma bat jiddeċidu huma jekk eh, jagħmlux organizzazzjoni ċentrali jew federali taż-żoni tagħhom. Allura forsi esklużjoni ta' rħula ma tkunx konformi ma' l-applikazzjoni ta' direttiva ta' servizzi. Dwar proċedura ta' emerġenza, dina kienet diskussa fil konsil eh, Ovvjament, l-ambitu ta' din ikun speċifikament situazzjonijiet ta' emerġenza. Jina ma nixtieqx li introduċu proċedura parallela illi tispiċċa użata iżjed mill-proċedura standard fil-test tal-Kunsill miktub ċar li din il-proċedura tintuża strettament f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Dwar il-proċedura ta' skadenzi, il-Komissjoni suġġeriet tliet xhura li x'din hija proċedura standard li tintuża anka fi proċeduri oħrajn, jekk hux għal prodotti jew inkella servizzi tal-informatika. U dan għaliex biex inti kollok skambju tajjeb, irid ikollok żmien biżejjed għal dialogu biex l-istati membri eh, jitkellmu fuq il-notifika, notifika titkun tradotta ħafna drabi u hemm ħafna affarijiet fin-nofs, sekk inti ħatta diskadenza ta' inqas minn tliet xhur ħafna drabi dan ifisser li ma jkunx jista' jkun hemm dialogu kif xieraq. Dwar il-konsekwenzi ta' xi jiġri meta stati membri ma jinotifikawx, insamilek artiklu 3 erba li tikkodifika il-kazistika fil-qasam ta' prodotti. Emmek hemm miktub fejn miżura ma tiġix notifikata, individwu jista' jmur qudiem orti nazzjonali u jitlob illi dik il-miżura ma tkunx tapplika għalih. Sfortunatament dik il-klawżola tħassilet mill-approċċ ġenerali tal-Kunsill imma qiegħda fil-proposta tal-Kummissjoni dwar l-ambizju ta' artiklu 4 u referenza l-artiklu 16 dwar il-prinċipju tal-pajis ta' oriġini, nishtiq ngħid li hawnhekk dan l-artiklu jirrifletti l-status quo ta' artiklu 16 tal-direttiva tas servizzi. Hawnhekk il-proposta tagħna hija xbija perfetta ta' dan li kif semmejt ma kien hemm l-ebda tibdil dwar il-oneru tal-provi bil-kontra, l-istati membri l-lum il-ġurnata jekk introduċu miżuri ridu juru illi huma miżuri proporzjonali u ġustifikabli skont id-direttiva tas servizzi. Allura, ma nistax nifhem xandu xieqsam qasam l tal-provi bil-maqlub jekk il-Kummissjoni kolla ċertu mistoqsijiet jew tikkritika miżura għax ma tkunx proporzjonali, ovvjament il-Kummissjoni trid tiġġustifika mistoqsijiet u l-kummenti tagħha trid tispjegom. Irid ikollha raġuni serja. Dan huma r-reazzjoni inizjal minn tiegħi, issa ħerqan li nkomplu bid-dibattitu. Grazzi ħafna l sur Irnstein, grazzi lill-Kummissjoni tal tuġiba tagħha. Ħajkollina nagħlaq id-dibattitu għaliex biżna l-ħin sew il-labbozz tal-rapport ser jiġi diskuss fit-12 u 13 ta' Lulju. Il-qali miss tagħna se tkun fl-20 ta' Ġunju. Grazzi ħafna tal-li kontu għawek